So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort in der Tagesordnung. Kollegi, komplu bil-agenda tana għallum, għallejla, wara li kena laqa twila dal-ħodu, anki l-lejla se jkonna laqa mish eqsar ħafna. U temi i suġġetti huma importanti ħafna, i suġġetti li għanna fuq l-agenda. Il-punt numru 12 l-standards ta' kwalità u normi ta' sikurtà tal-organi umani għal trapjant. U hija ħaġa importanti ħafna u Miroslav Mikolazic se jitkellem xejdina xi ħaġa fuq dan il-rapport. Ah. President, signori, jina nishti eh, najt kem u eh, tajjeb mija il-Shadow rapporters kif ukoll is-segretarjat. Anki meta ġejna l-vot kien hemm spiritu ta' kooperazzjoni u ta' kompromess u anki minnaħa tal-rapporter prinċipali. Jiena ċittajt ħafna mill-emendi ta'kom, mhux biss tal-shadow rapporters imma anki ta' oħrajn illi res u emendi. U nirringrazzjakom kollha kemm intkom għax eh, olliet il-kwalità tat-test tal-Kummissjoni. Għanna u messaġġ messaċ mis servizzi legali u taraw ħidkom fil-files ta'kom da u jena kontent li nista najt li dan l-artikolu eh, din id-direttiva l-artikolu 168 tina dritt li nimxu qoddim u anki il-konsens informat tal-persuna u anki l-esklużjoni tal-gwadan finanzjarju u importanti għal din l-istqarrija. Nishtiq u kol... Nishtiq naw il kommentiħor u kol għax nishtiq nevita li kuna unu għasta ftejm fuq l-emenda konsolidata numru 4 fej jider li jina li jena diġa ċattajt ħafna elementi mit-talba ta' ħafna stati membri bħal Belġu, l-Olanda u Renju Unit fej id-dibattitu pubbliku fuq il-donazzjoni ħajja għadda għaddejja id dibattitu fuq dan għaddej. Eh, aħna jina nħossi li dibattitu għadda laqqas beda f'dawn il-pajizi eh, hija mossa pozitiva, mhux mill-kumitat tagħna bessi manki anki mill-Parlament kollu kemmu u aħna għanna kommenti mill stati membri jixtiquna nadottaw din id-direttiva mill-aktar kmini possibbli jina konventi li mux il-vot tal-lum manki il-vot eh, aħari f'Mejju fi Strasburgu sej se poġi din direttiva se għamela disponibli għal ċittadini kolla. Grazzi. Grazzi Mikola Zeċ. E sannaddu għal votazzjoni. Favorevoli? Favur? Kontra? Astenzjoniet għaddit. 59 favorevoli? kontra, astenzjonijiet, neċekjaw bil-vot elettroniku. 59, eh, votazzjoni miftuħa. Uh, 27 favur, 18 kontra, mela għaddit. il pagna li miss 61 favur, kontra l-emenda ta' Schnellhardt. Eh, astenzjonijiet maddiċ. 62 favur, kontra, astenzjonijiet maddeċ 63 favur kontra astenzjoniet maddeċ 64 64 u 65 u ma identiċi mm, eh, eh, u ma favur 66 qed ngħidu għaddit 66 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 68 favur kontra astenzjoniet għaddit 70 favur kontra astenzjoniet għaddit 69 favur kontra astenzjoniet maddiċ 61 favur kontra Astenzjonijiet. Maddiċ. 62. Favur? 72, skużam. Eh, kontra? Astenzjonijiet. Addit. 73. Favur? Kontra? Astenzjonijiet. Neċekjaw. Namlu verifika. ma għaddiċ 74 favur kontra Astenzjoniet. anke għonek se konna namlu verifika mela 74 il-vot votazzjoni maluqa 28 favur 24 kontra. Mela għaddit. Mela. jessan għaddu għal 75 favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 76 votazzjoni separata. uh, favur kontra astenzjonijiet għaddit Tieni parti favur kontra astensjonijiet ma' Seba 77. Favur kontra astensjonijiet ma' ditx. tlita favur kontra astenzjonijiet għaddit. 78 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Erba favur kontra Astenzioniet. għaddit. 80 favur kontra astenzjoniet għaddit. Tnejn favur kontra astenzjoniet għaddit. 81. Identika bħal 82. Favur kontra għaddit. Hamza, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Sitta favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Niven namlu verifika. Sitta. Votazzjoni miftuħa? Votazzjoni <clears throat> Erba' 34 kontra 19 il-għaddit. Il-paġna li mis seba favur kontra astenzjoniet għaddit. 84 favur kontra astenzjoniet għaddit. 85 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 86 favur kontra, astenzjoniet ma għaddiċ. 87 favur, kontra, namlu verifika 87 votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marruqa. 26 favur u 26 kontra eżatt. Ma għaddiċ mela. Tminja, favur kontra. Astenzjoniet għaddit. 89 favur kontra. Astenzjoniet għaddit. dan jimis? Kompromess numru 2. Favur kontra, astenzjoniet, għaddit. Mela, jistanna 93 u 94 eh, u identiċi. Favur 93 u 94 kontra, astenzjoniet għaddit. 95 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 96 favur. Kontra, astezzjoni ta' d-dit. 97 mm, favur. Kontra, astenzjoni għaddit. Issa naddu għal kompromess numru 1. Favur? Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. 101 favur, favur minn 101. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. 102 favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. 103 favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. 104 għaddit. Eh, a favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. 106 favur kontra astenzjoniet għaddit 107 favur kontra astenzjoniet għaddit 108 favur kontra astenzjoniet namlu verifika 108 votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marruqa. 28, 23, għaddit, 110 favur. Kontra. Astenzjoni għaddit. 111 favur. Kontra. Abstenzjoniet. Maddiċ. Kompromess numru tlita, favur. Kontra. Abstenzjoniet. Għaddit. 114, favur. Kontra. Abstenzjoniet. Maddiċ. 116, favur 115 u kompatibli nistaw aħna nivutaw. Mela naġu l-ura u nivutaw 115. Min huwa Kontra? Astenzjonijiet ma' ditx. 116 favur. Kontra? astenzjoniet ma' ditx. 114 favur kontra astensjoniet għaddit. 117 favur kontra astensjoniet maddiċ. 118 u emenda orali u koll uh, favur kontra Astenzjonijiet għaddit. 119 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Eh, forsi ma diċi maħja namlu verifika. 119 namlu verifika. Votazzjoni maluqa, iva, memx dubju li huwa li huwa eh, madiċ. 120 favur. Kontrari astenzjoniet għaddit. 120, favur. Kontra astenzjoniet għaddit. 3 dafür. Fajiet legari, 3 favur. Kontra astenzjoniet għaddit. Wieħed tnejn tnejn, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 123, favur, kontra, astenzjonijiet Mija erba 124, favur, kontra, astenzjonijiet ma Numru 15 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 16 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Mija favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 127 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 28. favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 129 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 130 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 131 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 132 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 19 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 133 favur kontra astenzjonijiet ma ddieċ. 134 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 135 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 136 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mija 38 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 139 favur Għasir nċekjaw 138. Verifika. il pozizjoni hija magħluqa. Tajjeb. 50 favur 6 kontra. 139 favur kontra astenzjonijiet ma ditx 140 u 141 40 u ma l-istess dak favur kontra astenzjonijiet ma ditx. U għaxrin. favur kontra astenzjonijiet għaddit. 142 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 143. Favur kontra astenzjonijiet ma ditx. 144 favur kontra astenzjonijiet ma ditx. 145 146 ma l-istess taw favur kontra astenzjonijiet Ser namlu verifika. Il-votazzjoni għama luqa. Tisa Disa favur tminja 28 kontra ditt. Emenda 23 il kumitat Legali, dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Fejt legali, numru 4, favur kontra, astenzjonijiet għaddit. 147 u 148 huma l-istess favur kontra astenzjonijiet għaddit. 24 waqt u għallu marru għal 150 favur kontra astenzjonijiet mux ċara ser nivverifikaw mod elettroniku l-votazzjoni għamiftuħa 150 Il-votazzjoni għamaluqa. 28 favur, 26 kontra għaddit. 151 dawk favur. Kontra astenzjonijiet ma għaddit. 25 favur. Kontra astenzjonijiet ma għaddit. Tajab ser niverifikaw 25. 32 favur għaddit. Amenda 5 dawk favur. Skużawni kompromess 5 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 154 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 155 fuq il pagġna li miss favur kontra astenzjonijiet ma ditx. 26 affarijiet legali l-8 dawn huma l-istess favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 27 u għafajt legali numru 7 l-istess favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 28 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 29 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Farijiet legali numru 10 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Farijiet legali numru 10 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 156 amenda orali dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tnejn li miss u ma l-istess favur kontra astenzjonijiet 30 dawk favur kontra Astenzjonijiet ma ddiċ. 159 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma ddiċ. Amenda konsolidata numru 4. Dawk favur, jekk iġobkom. Kontra. Ser niverifikaw. Il-votazzjoni hija miftuħa. Emenda konsolidata numru 4. Il-votazzjoni hija magħluqa. 31 favur 24 kontra għaddiet. Issa ser nadu għal 162 dak favur Paġna 17. Kontra. Ser verifika Il-votazzjoni hija miftuħa. 162. Paġna 17. Votazzjoni għamaluqa. Tajjeb, ċar ħafna, 34 favur, 2 kontra ditt. Amenza, 168 dok favur. Kontra, astenzjonijiet ma' ditt. 34 dok favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. 169 dok favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. 170 dok favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Eh, skużawni, 35 dok favur għaddiet 63 lok favur kontra stanzjonijiet għaddiet 37 lok favur kontra stanzjonijiet għaddiet Paġna li jmiss 176 ma' 38 dawk favur. tletin dawk favur. Kontra. Stanzjonijiet. Għaddit. 172 dawk favur. Kontra. Stanzjonijiet. Għaddit. 179. Le? Taqa jekk 177 u 178 ġew adottati. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Naseb ma dirċ, pero jem li ċekjaw. il-votazzjoni hija magħluqa, iva tajjeb ħafna. 35 kontra 22 favur allura ma ditx. 180 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 181 dawk favur kontra astenzjonijiet ma 82-183 dak favur kontra astenzjonijiet għadiet. 184 favur għadiet. 40 favur kontra astenzjonijiet għadiet. 185 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 42 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 43 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 186 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 187 dawk favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. 188 daw favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 189 daw favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 44 daw favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 191, design u mal istess identiċi dawk favur kontra astenzjonijiet ma ddewx. 192, design u mal-listess, dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. 45 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 194 dawk favur kontra astenzjonijiet ma ddietx. 46 l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjoniet għaddiet. 195 dawk favur kontra astenzjonijiet mandiċ. 46 it tini parti irridu nivvotaw fuq dan. 46 it tini parti dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 47 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 48 dak favur kontra Assenzjonijiet għaddiet. 196 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Dawk 197 dawk favur kontra Ser niċċekjaw. 197 għaw wis membri tal-PPE għaddit. Disa erbajn, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 198 dawk favur, kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 199 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 50 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 51 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 52 dawk favur kontra Assenzjoni għaddit. 53 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tajab, signora ħassi, emenda orali fuq 54. Għandi emenda orali dwar din il-leġizlazzjoni li namlu konformi mal-ewwel rapport ta' Joe Linen li votajna fuq u dal-ħodu. Biex fl-ewwel paragrafu il test jgħid extended by two months u mhux one month. Jiġifieri b'xarejn u mhux b'xar wieħed kif iddeċidejna dal-ħodu. Tajjeb, m'hemmx oġġezzjonijiet tajjeb ew nivutaw fuq 54 bl-emenda orali dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Tajjeb. Namlu l-affarijiet kif jemmen iċ-ċer. 55 daw favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddit. 200. U 201 huma l-istess daw favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddit. u ġuri 11 favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet. 203 dawk favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. L-aħar żewġ votazzjonijiet finali, waħda fuq kif ġi għamendat il-vot votazzjoni eh, elettronika, votazzjoni miftuħa. Aw, wis membri tal-PPE. Is-sur xnal-ħart. Aw, membru wieħed żejjed. Tajjeb konvinċenti ħafna. 56 favur, ħadd kontra tajja paddiet. It-tieni votazzjoni fuq eh, draft legislative resolution, votazzjoni għam miftuħa, votazzjoni elettronika. Il-votazzjoni għam maluqa. L-istess riżultat. 53 favur, astenzjoni wahda ħadd kontra tajjeb nifirħu lil Il-ġimgħa diħla hemm konferenza kbira ġewwa Madrid fuq eh, transplantation tal-organi. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi tal-appoċ li tajtuna u ovvjament aħna ser nadu dawn ir-riżultati fil-konferenza ta' Madrid dwar it-trapjanti. il ġemad diħla, grazzi. Hemm eluf ta' nies ġewwa l-Ewropa li l-kolla din jibbenefikaw minn fuq dak li deċidejna illum u d-deċiżjonijiet li ħana ħadna l-lum. U issa ser ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Li jittrattaw ukoll donazzjoni u trapjanti ta' l-organi kooperazzjoni iktar saħħita bejn l-Istati membri, ir-rapporter huwa Andreas Perejo Rodriguez. Serna dwar votazzjoni. Wer ist dafür? Emenda 8 dak favur. L-emenda 9 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. L-emenda 10 dak favur. Kontra. Għamlu verifika. L-emenda 10. endet. Ja. 24 für, 33. 24 favur, 33 kontra, żewġ astazzjonijiet maddiċ. Nemenda 11 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 12 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. tlieta dak favur. Le, missa nivvotaw fuq, għajte il-President. L-emenda 13 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 14 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Kompromess wieħed. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Ġuri wieħed, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Ġuri tnejn, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 16 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 17 dawk favur. Kontra astenzjonijiet għaddit 18 da' favur kontra astenzjonijiet għaddit u koll. 19 da' favur kontra astenzjonijiet għaddit 20 favur kontra astenzjonijiet għaddit 21 favur kontra astenzjonijiet għaddit Ġuri Hamsa, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Naħseb li għaddiet iżda ħnamlu verifika l-ġuri ħamsa. And the Abstimmung. Votazzjoni maluqa. 30 favur, 27 kontra, astenzjoni wahda għaddit. Kompromess 2. Għajt il-President. Konsolidata numru 2, dok favur. Kontra. Namlu verifika għal dak koll, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa 29 favur, 26 kontra, 3 astensjonijiet għaddit 24 issa favur, kontra, astensjonijiet għaddit Ġuri d-disa daw favur, kontra, astensjonijiet Naħseb maddiċ iżda nagħmlu verifika. Ġuri d-disa, votazzjoni miftuħa, vot elettroniku. Votazzjoni maluqa. Tajjeb wis, d-dieċ fil-fatt. dieċ 25, favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 26 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 27 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 28 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 29 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. L-emenda konsolidata numru 3, favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 31, favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 32, favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Ġuri seba. Favur kontra, astenzjonijiet għaddit. 33 favur, <clears throat> kontra, astenzjonijiet għaddit. Waħda ġiet irtirata, numru 1, ġuri A, issa. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Ġuri B. Favur kontra, astenzjonijiet għaddit. Tnej, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Tlita, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Erba, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Hamsa, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Sitta, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Seba, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Dan wassanna issa l-vota ħari fuq dan il-rapport. Ekk kif ġie emendat, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Konvinċenti ħafna 58 favur, l-ebda vot kontra, sensjoni waħda. Nifraħ lill-rapporter. Nifraħlek ukoll kolla xol siwi li jinti għamilt għal dan il-rapport. Grazzi.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 Nummer Punt numru 14, il-programm ta' riċerka konġunt tal-Bahar Baltiku, msejjaħ pala programm bonus, il-rapporteri ja signora Rosbach, Anna Rosbach, naddu għal-votazzjoni, emenda numru 5 favur. Sittax, favur kontra, astenzjonijiet għaddit, 17 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, 18 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, 19 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, 20 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, 21 favur. 21, 22 huma l-istess mela favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma rajt lebda liberali, mela ħnamlu verifika fuq din il-votazzjoni fuq 21 u 22 votazzjoni miftuħa. Abstimmung geschlossen. Votazzjoni maluqa. Ma kienx deċiżjoni ħażina li neħdu verifika 26 kontra 27 favur mela għaddiet. 23 u 25 huma l-istess favur. Kontra. Namlu verifika u koll 23 25 votazzjoni elettronika. Votazzjoni maluqa. Kienet idea tajba u koll, 25 vot kienu favur, 24 kontra. 26. Fuq il-paġna numru 2, jgħid il-President. Favur kontra astensjonijiet għaddit. 27 favur kontra astenzjonijiet għaddit 28 favur kontra astenzjonijiet għaddit 29 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 30 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 31 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 32 u 33 ma l-istess dawk favur kontra, astenzjonijiet għaddit. Erba, dak favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit. 35 favur. Kontra, astenzjonijiet maddiċ. 34 favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit. 36 favur kontra astenzjonijiet għaddit 37 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 39 favur kontra astenzjonijiet għaddit 38 u 40 jaqaw. 41 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 6 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 7 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 8 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 10 favur kontra astenzjonijiet għaddit disa favur kontra astenzjonijiet għaddit 11 favur kontra astenzjonijiet għaddit 12 favur kontra astenzjonijiet għaddit 13 favur kontra astenzjonijiet għaddit wieħed favur kontra, astensjonijiet għaddit, 14 favur, kontra, astensjonijiet għaddit, 15 favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Dan wassanna l-vota ħari Fu l-abbozz ta' opinjoni kif ġiet emendata votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 54 favur, lebda vot kontra, stenzjoni wahda, nifirħu l-rapporter. L-rapporterija Anna Rosbach, grazzi tal-li ħarist il-Bahar Baltiku u l-investimenti f'dak ir-reġun. Grazzi, kollegi, tamlu xol fantastiku. Naħseb, frankajtu, mawra sal- Jim, bl-eżerċizzju li qegħdin tagħmlu. Iżda fadlinna ħafna xogħol xi rid isir. Naddu għal votazzjoni oħra, għal darba oħra. Fuq il-white paper le għandkom raġun, mela l-ewwel għandna votazzjoni fuq il-punt 15 tal-aġenda. ja, kontribut ta' mobilizzazzjoni ta' teknoloġiji tal-informatika u l-komunikazzjoni biex tiġi faċilitata tranzizzjoni l-ekonomija b'użu effiċjenti tal-enerġija u b'livell baxx ta' karbonju. Rapporter hija Dasjana Ktavja Sarbu. Naddu għal-votazzjoni issa. Emenda 6, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda 7, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Tminja, favur kontra astenzjonijiet għaddit Disa, favur kontra astenzjonijiet għaddit Ħaxra, artirata 12 favur kontra astenzjonijiet għaddit Ħdax, favur kontra astenzjonijiet għaddit Tlettax, favur kontra astenzjonijiet għaddit, 14 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, 15 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, 16 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, 17 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, 18 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, 19 favur, kontra, kontra, astenzjonijiet għaddit 21 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit 20 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit 22 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit 23 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit 24 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit 25 favur kontra astenzjonijiet għaddit 26 favur kontra astenzjonijiet għaddit 27 favur kontra astenzjonijiet għaddit wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddit Tnej, Favur. Kontra. Astenzjoniet, addit. 3. Favur. Kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Erba, Favur. Kontra. Astenzjoniet, addit. Hamsa, Favur. Kontra. Astenzjoniet, Għaddit. Dan wassanna għal vot aħari fuq dan il rapport fisem Dasjana Oktavja Sarbu, vot elettroniku. Abstimmung geschlossen. Votazzjoni maluqa. 51 vot favur, vot wieħed bis kontra, u l-ebda astensjoni. Mela nifraħ l-rapporter il-Sinjura Sarbu. Din huwa pass favur użu baxx tal-karbonju u użu effiċenti tal-enerġija għall-ekonomija. Issa, wasanna f'punt, il-punt li suppost wasanna fit-tlieta dwar l-offsenar, issa l-erba dwar l-offsenar. Issa imiss il-white paper fuq l-adattament ta' tibdil fil-klima lejn qafas Ewropew għall-azzjoni. Ir-rapporter huwa Vittorio Prodi. Għanna xi kompromess ta' emendi. Nibdow bil-votazzjoni. Emenda ta' kompromess numru 1. Favur, kontra, astenzjonijiet, għadil. Emenda, kompromessi ta' emenda 2, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 3, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Favur, kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet, 19, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Numru 20. Emenda orali, koll, minnaħat tal-ħodor. Hemm il-politiki din l-emenda li tisħaq fuq l-importanza ta' adattament fil-politiki kollha, speċjalment fuq il-politika tal-bidja, tas-sajt, u l-leġizlazzjoni fuq l-valutazzjoni tal-impatt skont il-bini u l-standards tal-kostruzzjoni. Dik hija l-emenda rurali, Naċċettawha, nivvotaw fuq issa emenda 20 favur. Kontra. Astenzjonijiet? għaddit. 21 favur. kontra astenzjonijiet għaddit 22 favur kontra astenzjonijiet namlu verifika fuq l-emenda 22 Votazzjoni maluqa 27 favur, 25 kontra, mena għaddit. Dan wassanna għal paġna li jmiss, l-emenda 24 dok favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. 25 favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. 26 favur. Kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. 27 favur kontra astenzjonijiet għaddiet l-affarijiet legali 6 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 29 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet 28 favur kontra Astenzjonijiet maddiċ. 13. Votazzjoni maqsuma l-ewwel parti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti issa daw favur. Kontra. Astenzjonijiet. Namlu verifika fuq it-tieni parti tal-emenda 30. Votazzjoni maluqa. Dark huwa rizalt ċar, 31 favur, 21 kontra. Għaddit mela l-emenda 31 favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. 32 favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. 34 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Il-Komitat Reġi 12, anzi l ewel l-35, dak favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit. Issa naddu għal Reġi 12, dak favur. Kontra, Astenzjonijiet? Għaddit. 36 favur. Kontra. Astenzjonijiet? Għaddit. Seba' u tletin. Favur. Kontra. Astenzjonijiet? Għaddit. 37. 38 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet m'għaddiċ. 39 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Erbajn, favur kontra Astenzjoniet. għaddit 42 dak favur kontra Astenzjoniet. għaddit 43 dak favur kontra Astenzjoniet. għaddit ma għaddik ma ddit xanzi. 44 favur kontra astensjonijiet għaddit. 45 favur kontra astensjonijiet naħseb li għaddit iżda ħnamlu verifika għal 45. Nalla verifikajna għalix maddiċ. Jiet president Jek joġbok. Mandiċ tessera majna votajt. Fresh gehabt. Das uh, muss uh, man einfach <laughs> die Karte dabei. Hija ħasra, jgħid president U vot elettroniku, rritu kollok il-karta tal-vot tijak, dawku marregoli, regoli Mela, issa ngħaddu fuq l-emenda għall-emenda 46 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Votazzjoni nominali hija votazzjoni nominali. Grazzi. Issa, l-emenda 48 dak favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. 49 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 50 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 51 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 52 favur kontra astenzjonijiet għaddit 53 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 54 dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ reġi 8 dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ 55 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 47 dak favur kontra astenzjonijiet Addiet. 56 favur kontra astenzjonijiet Addiet. 57 favur Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 58 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 59 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 60 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 114 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 61 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 62 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 63 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 64 u 65 huma l-istess. Dok favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Mela namlu verifika, jgħid il-President. Votazzjoni miftuħa fuq l-64 u 65. Und Abstimmung. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Sitta u sittin, da favur. kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Seba u sittin. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Favur. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. Namlu verifika mela fuq 68. Votazzjoni maluqa. Hemm maġġoranza favur hija ċara jgħid il-President. Mela, għaddit. Wir machen bei 74 weiter. Issa naddu għal 74, l jaqaw, mela favur għal 74. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. Reġi 16, favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. Maddiċ. 75, favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. 82, favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. 83 dak favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Libe seba, favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. 126 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 127 76 anzi, skuża ruħu l-President. Favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 77, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. 78, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. 79, favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. 81 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 86 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Dan wassanna għal 91 Iva dak favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. design. favur. Kontra. Naħseb rridu nagħmlu verifika fuq it-tnej design, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jider li jem rizultat ċar li maddiċ. 92 issa design dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 95. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. design. Favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Jider li jem rizultat ċaru koll emmek. Skużani, Krista. Tminja u design. Dok favur. Kontra. Astenzjonijiet addit. Mija. Favur. Kontra. Astenzjonijiet addit. Mija u wieħed. Favur. Kontra. Astenzjonijiet? Għaddit. Dan wassanna l-paġna li jmiss, 99, favur. Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Reġis batax, daw favur. Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. 84, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Seba u design, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Mija u erba, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 85 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 106 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 107 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 108 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 93 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit ukoll. 111 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 112 favur. Kontra. Astenzjonijiet? Għaddit. Reġi seba, favur. Kontra. Astenzjonijiet? Għaddit. Dan wassanna għal 115 favur. Signora Gzeber. Kontra. Astenzjonijiet? maddiċ. 117 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti daw favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti ta' 117 daw favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 119. Dak favur. Este delajna. Eva. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 120. Dak favor. Kontra. Mia u 116. Favor. Kontra. maddic. Għaddit. Jissa l-emenda orali għal paragrafu 21. Dak favur, l-emenda orali, jolli idejom. Kontra, astenzjoniet, għaddit. 121. Dak favur. Kontra, astenzjoniet, għaddit. 122. Dak favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. 123 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 124 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. It-tieni parti da favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 125 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 128 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet Nerridu namlu verifika għal 128 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 30 favur, 24 kontra. 129 favur, kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. 130 favur. Namlu verifika fuq 129. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Tajja questa. Mela għadin 130. Teodorus Kilakakis. Favur, kontra, astenzjoniet għaddit. 113 parti, zewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra astensjonijiet ma ddiċ. Tini parti favur kontra astensjonijiet ma ddiċ. parti favur kontra astensjonijiet ma ddiċ. 131 favur kontra astensjonijiet ma ddiċ. 132 favur kontra astenzjoniet ma maddiċ 133 favur kontra astenzjoniet ma maddiċ 134 favur kontra astenzjoniet namlu verifika 134 Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa. 26 favur, 28 kontra, mela ma ddeċ. 135 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 139 favur kontra astenzjoniet għaddit 137 favur kontra astenzjoniet għaddit 141 favur kontra astenzjoniet għaddit 142 favur kontra astenzjonijiet maddiċ Reġi 18 favur. Kontra. Astenzjoniet ma d-deċ. Reġi 14 favur. Kontra. Astenzjoniet. Namru verifika. Reġi 14 verifika. Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa. Favur, 31 favur, 23 kontra. Għaddit. Juri, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 143 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 144 favur, kontra, astenzjoni taddit 145 favur kontra astenzjoniet maddiċ 146 favur sur Vice Gabba kontra astenzjoniet maddiċ 147 favur kontra astenzjoniet għaddit 148 favur kontra l astenzjoniet għaddit. Reġi 15, favur. Kontra. Astenzjoniet. se jkollna nagħmlu verifika. Mela, reġi 15. Verifika elektronika. Reġi 15. Votazzjoni marwa. Favur, 36 favur, 16 kontra. Għaddit. Reġi 22 favur. <clears throat> kontra astenzjoni, astenzjonijiet għaddit. 138, zewġ partijiet, l-għol parti, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Tini parti, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. 140, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 136 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 151 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 152 favur. Kontra. kontra astenzjoniet maddiċ 153 verifika għal 153 votazzjoni marruqa. Ma għaddiċ 27 kontra u 26 favur. 153 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 154 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 155 favur kontra namlu verifika unek għal 155. <coughs> Votazzjoni marruqa. Hemm differenza żgħira. Mem differenza, m'hemm rebda differenza, ma, tgħaddix taħdix, 27 kontra 27. 156 favur, favur għal 156 kontra, astenzjoniet ma u 158 favur, kontra, astensjoniet, għaddit. 157 favur, kontra, astensjoniet, għaddit. 159 favur, kontra, astensjoniet, għaddit. Juri 8, favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. 161, favur. Kontra. Għaddit. Namlu verifika, all right. Wieħed 161. Votazzjoni marruqa. 30 favur u 23 kontra. Mija u 62 favur. Kontra. ma nistax nara sew, jien nerġu namluħda. 162 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 164 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 165 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 166 favur kontra astenzjoniet għaddit. Reġi sitta favur kontra astenzjoniet għaddit. Mija u seba' sittin favur kontra astenzjoniet għaddit. Reġi 19 ma taqadit mela sittin. favur kontra l-astenzjoni jitmaddiċ. 169 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 170 favur astenzjonijiet għaddit 171 favur kontra astenzjonijiet għaddit mela dan kollu jaqa, issa, u nistaw naġlu ftit, u naddu fuq il-pagna 16, perfett. L-emenda numru 1, favur, kontra, astensjoniet, għaddit. nejn, favur, kontra, astensjoniet, ma għaddiċ. tlita, favur, kontra, astenzjoniet taddi. Erba favur kontra astenzjoniet għaddit. Hamsa favur kontra astenzjoniet għaddit. Seba favur kontra astenzjoniet maddiċ. Ma jek tidu nistaw verifika. Seba. Votazzjoni maluqa. Tajjeb, għaddit. 27 kontra, eh, a favur 20 kontra. Għaddit. Numru 8, favur. Kontra. Astenzjoniet, taddi. Dessa, favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. 10 favur. Kontra astenzjoniet ma ditx 11 favur kontra astenzjoniet għaddit 12 favur kontra astenzjoniet għaddit 13 favur kontra astenzjoniet għaddit 14 favur Kontra kontra astenzjoniet għaddit 15 favur kontra astenzjoniet għaddit 16 favur kontra astenzjoniet għaddit 17 favur kontra astenzjoniet għaddit u bekk aħna għadba għanna juri B bis, xejktar. Favur. Kontra. <clears throat> Astenzjoniet. Għaddit. Juri C. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Juri E. Favur. Kontra astenzjoniet maddiċ. Ma issa nivutaw għamlu l-aħħar votazzjoni tal-lum se nivutaw fuq il-rapport ta' Vittorio Prodi. E votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruqa, 49 favur, 3 kontra u żewġ astenzjonijiet. Nifraħ nifraħ ħafna lill-rapporter. Prosit tassew. Mela, għanna rapport tajib ħafna, grazzi l kollegi kolla, kien l-lum għamilna vera bieċa xol kbira u intkom għamiltu kooperazzjoni tajba ħafna, irnexxilna n-nispeċal votazzjoni kolla, jirisan komplu bil-laqa. U issa se ngħaddu għal punt li miss fil-aġenda ċoe numru 17. il-rapport ta' Christopher Fjellner l-informazzjoni fuq il-prodotti medicinali għall-użu tal-bnidem, il-li huma soġġetti għal uh, uh, soġġetti għal riċetta medika. Mr. Chairman, if it's okay, I'll wait a couple of minutes until yes. most of the people has left the room. Yeah nistaw nistennew xie ftit minuti sa kemm in-nies joħorġu jekk inti taqbel. Come here. morning. Bien. Alors, pour les courageux qui restent dans la salle. Bene. Tajja, pal dawk koraġużi li baqaw fil-sala, nistaw nimxu qoddim bil-punt li mis fuq l-agenda informazzjonijiet fuq il-prodotti medicinali għal-annis eh, li huma soġġetti għal preskrizzjoni, għal ricetta. Eh, Ed nitkellmu għaw fu stroke 183. Grazzi. Naddu għassur Fjellner. Grazzi, President dan huwa bozz ta' rapport fuq l-informazzjoni għal pazjenti. L-ewwel net naħseb li huwa importanti li narfu li hawnhekk għandna problema llum. Però għandna differenzi inaċċettabbli fuq il- kwalità tal-informazzjoni fl-Unjoni Ewropea kollha. U din id-differenza fl-aċċess eh, se toħloq qed tissogra li toħloq anki oh, differenzi anki fis-saħħa u eh, specialment għal dawk li ma jitkellmux jew jaqrawx bl-Ingliż. Għax ħafna mill-informazzjoni li hija disponibbli tista' jista' ma tkunx disponibbli fil-lingwa fil-lingwa nazzjonali. U tini hemm ħafna informazzjoni mhux eh, affidabbli u forsi mhux kontrollata anki fuq l-internet. U hija responsabilità tagħna niżguraw illi anki hawnhekk l-informazzjoni tiġi kontrollata u tkun żgura U mat fl-aħħar u mhux l-inqas importanti rridu narfu li hemm bżonn inżidu il-littera Rridu nżidu il-responsabilità tal-ċittadini, e, responsabilità li ikunu jafu jaqraw l-informazzjoni li hemm disponibbli għalihom. Dawn huma problemi importanti u rrit ikun hemm risposta totali, mhux eh, risposta parzjali. U eh, fl-opinjoni tiegħi il-proposta tal-Kommissjoni għandha bżonn ta' għandha hemm bżonn inbidluha ftit. Jiena għandi 40 paġina ta' tibdiliet li jiena eh, prezentajt. Issa se nitkellem fuq ħamsa minn dawn il-bidliet il nħoss li huma iktar importanti minn dawk li qed tipproponi. L-ewwel nett jiena naħseb illi il-proposta li rċevejna minant il-, -il Eh, komissjoni mandiġ perspettiva tal-pazjent u għandha bżon ta' bidla fil-attenzjoni. Għal daqstant l-attenzjoni biddilta minn dik tal-industrija u għamilta perspettiva tal-pazjenti. Jiena iktar interessat fid dritt tal-pazjent illi ikun informat u mux fuq id-dritt tal-industrija. Għal daqstant, i-provajt jien imbiddel kull darba eh, illi hemm miktub inxerret l-informazzjoni jena e provajt najt eh, eh, namel disponibli l-informazzjoni u specialment liktar affarijiet importanti l-obbligi u danaj fisser il- il-leaflet li tiġi mal-medicina u il specifikazzjoni tal-prodott. <clears throat> Dina rajnija fl-aġenziji fl-Europa kollha u nħossi li dan huwa eh, obbligu fuq kull industrija farmaceutika għandu jkollha l-obbligu li tagħti din informazzjoni lil pubbliku. Ma naħsibx, it-tieni punt, ma nasibx li hemm ħadd fil-awla llum forsi mhux il-membri forsi xi ħut minn dawk li jisimgħu biss, imma jiena ma naħsibx li hemm xi ħadd li jrid il-pubbliċità għal medicini ta' ricetta Il-situazzjoni e, e, li jen fl-Amerika miex miex modell għalina, anzi, il-kontrarju, aħna nishti u li ma murrux f'dik id-direzzjoni. Għal dastant, nishtiq namel proibizjoni fuq il-pubbliċità e, għal-medicini ta' riċetta informazzjoni biss illi il-pazjenti jitolbu u li kun jistaw jaraw. Din biss għadda tkun permessa bħala informazzjoni. U lebda informazzjoni manda tkun permessa illi miex mitluba. U anki il-pubbliċità fuq dak li għandu xasam mal-gazzetti illi għandu xasam ma' saħħa u magazines. Għal daqstant mannix informazzjoni fuq dak li għandhom il-push channels Eh, fuq il- fuq il- eh, fuq il-karta stampata ġifiri u fuq il-radio u fuq il-television mux permessa. Nistaw natu biss l-informazzjoni li tiġi mitluba u mux l-informazzjoni li jridu jibatu l industria Il-push information ġifiri ma nistawx naċċettawa. U bat il-kwistjoni li memx l-involviment tal-tobba u tal-pazjenti. U jena nishti ninvolvjom il-dawn iż-żewġ setturi fl-involviment ta' direttiva, anki biex ninvolvu l-linji gwida. Għax l-linji gwida fuq kif għandhom jieġi applikati dawn ir-regoli ħaġa importanti ħafna biex insostnu il-proibizzjoni fuq il-pubbliċità. Għal-dastant jena l- tobba u l-pazjenti e provajt ninvolvihom anki fil-iżvilupp tal-linji gwida. Dini ħaġa importanti ħafna xumma dawk il-persuni il li ridu jibbenefikaw mill-proposta, da santi ġu involuti fil-proposta. Jekk hemm ħaġa li mhijiex fil-proposta u li ma sibux testi fuqa, però xi ħaġa li jiena konsidrajtu għal daqstant nixtieq insemmija hawnhekk, ċoe illi nintroduċu b'xi mod xi struttura tal-menti ta' supervizjoni jem biex taqsam ma' sanzjonijiet biex ninvolvu anki l-pazjenti u tobba f'din l-istruttura ta' supervizjoni biex naċċettaw l-menti u nizguraw illi min ma jirrispettax il regoli se jkollu eh, iħalla sanzjoni u se jkollu pina illi jistoqlu. E, eh, eh, provajt nfittex model għal din l-istruttura, pero dina eh, miex ħaġa disponibli jina illi naħseb fuqa eh, biex noħroġ din l-istruttura ta' il-menti naf li fuq sma oħrajn e, fl-istati membri, per eżempju fil-Germania, hemm xi ħaġa ek fuq dak li għandu xasam għal-publiċità, jekk jaraw xi ħaġa li ma toġobhom xi jistgħu jagħmlu l-ment. U naħseb li anke hawnhekk għandna nintroduċu xi struttura, xi mekkaniżmu simili punt tiegħi kien li jixtaqt niċara l-ambitu ta' l an ta' din id-direttiva, l-ambitu. Għax em eh, em eh, eh, il-ġurnalisti per eżempju edin jiġbdu l-opinjoni direzzjoni oħra. U importanti li najdu li dak li rridu aħna nirregolaw huwa dak li għandhom permessi għamlu e, e, e, l-industrija għal daqstant il-ġurnalisti, l-organizzazzjonijiet, l-individwi privati għandhom kollom il-libertà li jesprimu l-opinjoni tagħhom liberament fuq il-medicini. Daqstant jena din għamil taċara b'mod espliċitu li dan il-regolament ma japplikax li l-lom. Pero, u importanti, il-wieħed jgħid il saħat li qed jaġixxi fisem jew minn flok l-industrija jistaw jesprimu l-opinjoni tagħhom meta jkunu indipendenti u din hija kwestjoni ta' politika ta' libertà ta' ta', ta, ta espressjoni. U fl-aħħar nħossi li l-iktar kanal importanti għall-informazzjoni għandu jkun it-tabib li jikteb reċetta u kull informazzjoni oħra għandha tkun eh, kanal supplementari li jibni fuq din ir-relazzjoni li hemm bejn tabib u l-pazjent. Naħseb illi iż-żmien illi ċittadin medju komuni illi għatta ma tabib qabel ma jieħu riċetta u għatta 5 jew 6 minuti u forsi mhuwiex biżejjed dan biex tirċevi l-informazzjoni kollha li għandu bżonn. Jiena ma smajt, smajt ukoll li ħafna drabi il-leaflet tal-medicina, ħafna drabi jitilfu għal-pazjenti għax ma jistax jirġu daħlu fil-kaxxa tal-medicina. U dinja importanti Eh, però din l-informazzjoni għandha tkun informazzjoni komplementari, mhux essenzjali. Dawn huma l-ħames punti l-iktar importanti li semmejt u li fukajt fuqhom fir-rapport tiegħi. U nifhem u nixtieq ngħid li kien hemm xi kollegi eh, mhux ħafna forsi wieħed jew tnejn, saqsew jekk forsi din għana niposponuha forsi nistaw namlu revizjoni ta' din il-proposta qabel ma naddua. Jina ma naqbilx ma din l-idea l-għonet. Aħna xolna u għapropju li namlu revizjoni. Xol u għatana li namlu revizjoni. U jek il-komissjoni t-deċidi ta' revizjoni, jina ma nishtiqomx li huma jirrevedu l-pozizjoni għabazi eh, ta' dak li qed jgħid il-kunsil biss għax il-Kunsill ippreżenta l-argument. U importanti li aħna nħorġu il-leħentana għal dastant jekk se jkunem proposti oħrajn mill-Kommissjoni, jiena naħseb illi mbagħad aħna jkollna nesprimu l-opinjoni tagħna, jiena nixtieq li dina eh, nixtieq nesprimiha b'mod ċar. Fl-aħħar nixtieq anki nieħu l-opportunità naturalment biex Nirigrazzja dawk in-nies li għenuni u anki s-segretarjat eh, eh, l-assistent tija għan għazba għal wieħed u għat din il-proċedura kolla u nishtiq nirigrazzja anki l pazjenti kostruttivi, impenjati illi taw l-input taħħom għal dan il rapport jina irċevejt ħafna rispet ispirazzjoni ma' ħafna laqat illi kelli ma' dawn il-pazjenti. U issa Eh, nħares l-qoddim biex naħdem mal-kollegi fil-parlament u nishtiq najt li mandi lebda ma nħossnix li eh, jina minix sem biddel xej fil-rapporti jina lest biex naċċetta kull proposta illi intkom jistaw ikolkom. Grazzi għal rapporter tal-kualità ta' dan il-rapport, issa nixtieq nati il-mikrofonu li sur Perello. Grazie ħafna, signora President. Jina jataw flok il-shadow rapporter li ma stax jibqa ikun prezenti għonek u jina għetni prezenta l-opinjoni tijaw. Aħna għet nitkelmu għonek fuq il- farmakovigilanza fuq il-ġlida kontra il-medicini il falsifikati. Din hija ħaġa importanti għall-ekonomija tal-Unjoni u għall-istati nazjonali tagħna kollha u importanti wkoll għall-futur tagħna. Barra minn minkejja dan aħna ma rridux ninsew illi s-settur huwa importanti propju għax qed jiproteġi e, e, s-saħħa e, u l-benestri taċ-ċittadini. Aħna ngħixu soċieta ta' informazzjoni u aħna ken rajna rivoluzzjoni kbira f'dawn l-aħħar snin. U dan jfisser li nistgħu aħna nistgħu nbidlu din il-proposta biex ikonna futur iktar dinamiku, però fl-istess ħin rridu anke nesprimu li aħna xettiċi fuq ħafna teoriji dawn l-aħħar snin u rewna li fejn ma jkunx hemm eh, intervenzjoni mill-istat il-kwalità tal-ħajja tal-ċittadini eh, maret allar. Għal daqstant, eh, il-Kommissjon għandha tirrifletti fuq dawn il-problemi meta tippreżenta proposta. Għal daqstant, din il-proposta illi hija mirati biex tagħti informazzjoni diretta lil pubbliku fuq il-medicini, aħna eh, nistaw najdu li ma nistawx naċċettaw il-punt l-opinjoni tagħhom għax m'hemmx talba soċjali la miċ-ċittadini la professjonisti la qasmi tobba illi jitolbu propju illi jiseħ dak illi qed tipproponi din il-proposta l-esperienza b b'moċċar u qed tajdinna illi anke jekk iċ-ċittadini għandu aċċess għal ħafna informazzjonijiet għana ma jfissirx illi ċittadin jista jifem eżattament kemm hija importanti innovazzjoni eh, eh, ta' medicina u laqas il-post li jista' jkollha fid-dinja tal-mediċini. Hemm ħafna situazzjoni inċerta, hemm ħafna kwistjonijiet tekniċi u dan jfisser l-informazzjonijiet tal pazjenti fuq il-medicini bl-obbligu ta' riċetta għandha tkun eh, eh, l-obbligu esklużiv tal-professjonisti. Il-kwistjoni tal-proposta fuq dak li l-informazzjoni għal pazjent fl-opinjoni tagħna tkun żbal kbir u se toħlo anki ħafna spejjeż għal eh, l-istati membri imħabba fil-fatt li se jkollhom E, joħol u sistemi apposta minn ma jgħatu lebda vantaċ la saħħa u la qasassu. Xol importanti fil-pakett tal-medicini, aħna għanna strumenti tajbin, il nistaw namlu progress il-qoddim, però test ta' informazzjoni għal pazjenti kif ġi prezentat mill-Komissjoni, aħna ma naħsbu li ma fiex l-elementi li hemm bżonn biex inkunu nistaw noħorġu direttiva tajba. Pratikament, eh, sinċerament, nista' ngħid li wara l-lajt it-test nistgħu ngħidu illi eh, dan it-test eh, qed jgħid illi se tkun iktar ħaġa li tqumilna jekk aħna nagħmlu modifika ta' din id-direttiva milli inħalwa kif inhi għaliex u għaliex mhux qed jippermettilna nilħu l-għanijiet li aħna Eh, staqna. Eh, Sur ċazzi Markakis. Grazzi, President, l għonet nishtiq nirringrazzja. Eh, inna ħna diskutu fuq dan il-sujġet. U dak li għal kienet propju fuq il kustjoni li għanna nibatu għallura di. Dan huwa il-kompitu tagħna, aħna qegħdin biex inbidlu id-deċiżjonijiet, il proposti li qed joħorġu mingħand il-Kommissjoni u ma nistgħux nibatu kollox lura. U sul Fjellner eh, proponija b'mod eh, illi qed jgħid li dawn huma l-bidliet iridu nagħmlu u ma nistgħux nibatu għallura. Naħseb illi hemm xi affarijiet f'dan id-dokument illi ħafna nies mumiċ qed musow forsi apposta. Din il-kwistjoni tal-informazzjoni sensittiva fuq il-prodotti illi għandhom għandha tkun fidejn l-esperti. Dan huwa eżattament dak li qed jagħmel Kristof Fjellner. Aħna rridu ners u lejn immaġni tal-pazjenti informati. Aħna smajna Eh, in-nies eh, li semma Fjellner li jistaw eh, jaraw il-pazjent tal-ħames minuti, sitt minuti bis, pero minnis nisu kor li jifmuhom dal-affarijiet. Ah, din hija ħaġa li aħna bħala parlament nistaw anki nġibu fl-argument hemm il-kontroll ex ante minn naħat tal-istati membri għax ta' wara kollox huma l-awtoritajiet responsabbli għas-saħħa u niżguraw li dawk il-pazjenti jistaw jikollom l-informazzjoni jek għandhom zonno. Hemm xi kollegi bħal ħodol pereżempju jipposponuha, u tixtiequ tibat uħlura, jiena naqbel ma' Surdalli, il-kummissarju li qal illi smajt il-opinjoni tal kursil issa jiena nixtieq nisma' l-opinjoni tal-Parlament. U aħna kreativi biżejjed biex natu informazzjoni xirqa fuq l-opinjoni tagħna bħala rapporter fil-komitat eh, ITRE u shadow rapporter għal eh, liberali jena sena se nifoka fuq eh, jena dak li kelli f'moħi u għal-NGPIL Plus, Package Information Leaflet Plus. Is-sur e Fjellner qed jipproponi ideat li aħna nistgħu nappoġġaw, irridu niżguraw illi dan il-PIL jista' ikun ippreżentat lil konsumatur b'forma li tabel sens u dan il-PIL jista' jiġi standardizzat mod il jista' jinftiem fil-lingwi kollha u jista' jkun disponibbli fuq l-internet. Propju din hija l-qalba tal-proposta ta' Sulfierner. U jien naħseb li feta fejn in-nies Ewropej għandhom eh, komunikazzjoni eh, eh, jivjaġġaw u ma jaħdomx maħħom il-dawn il-PIS li tikun hemm possibilità li jkun jistgħu jikkontrollaw l-informazzjoni eh, b'mod eh, sempliċi. Eh, dan huwa kanali qed jintuża f'ħafna każijiet u laqas il publikazzjonijiet fuq is-saħħa ma nix dawk laqas nistgħu neħuhom ma nistax najdu, ma nistax nifhem għaliex qed li d-dena għandu nibatu allura. Lik iktar ħaġa importanti li ma jkunx hemm pubbliċità hawnhekk. U hemm ħafna nies li ħadmu għal ħafna snin biex jizguraw li se jkun hemm eh, li mux se jkun hemm eh, pubbliċità, li se jkunu mingħajr pubbliċità, għal stant m'għandux ikun hemm l assolutament fuq il medicini ta' riċetta u għandu jkun hemm kontroll ex ante f'ċerti pajjiżi, eh, pereżempju l mu mhuwiex possibbli li wieħed jagħmel pubbliċità, però f'ċerti pajjiżi l-awtoritajiet jistgħu jiżguraw li malli jkun hemm l-inqas suspett biet tal publicità jistgħu neħwa l-informazzjoni. E situazzjoni korrenti e, e, bħalissa mhux qed rifletti l-età. Irridu nizguraw illi qed nikkonsidraw l-iktar affarijiet importanti għaċ-ċittadini, ċoħe s-saħħa tagħha tagħhom. U rridu nizguraw li nippermettuhom jieħdu deċiżjonijiet, irridu nizguraw li huma informati. U mat fuq iċ-ċertifikazzjoni għandu jkun hemm approċċ iktar ċentralizzat għanna l-EMEA eh, f'Londra, illi Aġenzija tal-Unjoni Ewropea, eh, u hemm eh, mijiet ta' autoritajiet nazjonali, u għandha bżonn ta' iktar flus l-EMEA, dan rridu nifmuh bħala autorità eh, tal-budget, ma rridu nżidu l-fondi assolutament, ma stax nżidu l-obligi minn ma nżidu l-fondi, din ħaġa loġika. Għal-dastant, għal-darboħra jina ma naħsibx illi sur dalli għandu jirtira din il-proposta, aħna kull ma etnajdu eh, għandu jiġi mifew perfettament u jena kontent bil xoll li daħħal is-sur Fjellner hawnhekk. Grazzi ħafna Jurgo. Signor President, jiena nixtieq nikkummenta dwar din il-kwistjoni ta' procedura dwar il-proċess legali fih fil-parlament jew le għaliex il-kummissarju dalli meta hu kien jatawek għasmieħ f'dan il-kumitat huwa ikkometta ruħu li ser jagħmel riassessjar ta' dan il-proposta u minħabba eh, il-Kummissjoni hija preżenti bħalissa nixtieq insaqsija jekk ix ser ehm, tagħmel abbozz mill-ġdid ta' din il-proposta jew le. U wara r-risposta nixtieq inkompli or is the Commission? Il-Kummissjoni lesta li tirrispondi din id-domanda? C'est pas tout à fait l'usage, mais... Mm, Soltu ma namlu xek, eżattament, però jekk il-Komissjoni titkellem, biss dwar din il dan il-punt biss, għax tagħti ikollok ċans, ikolkom ċans titkellem il ħafna Sinjora Presidenta, li tajtni l-opportunità li nerġa' nitkellem fuq din il-kwistjoni. Il-Kummissarju dalli fil-fatt waqt ismiħti f'dan il-Kumitat qal li kien hemm tibdiliet li wax jagħmel fil-proposta u li id-dimensjoni tal-pazjenti din il-kwistjoni kollha kella tiġi ikkonsolidata, però naħseb li din tista' tiġi miftema ħażina jekk din tiġi meqjusa bħala xi aħbar li l kommissjoni ser tipproduċi proposta emendata u mbagħad titlob li il-proċess sieħ jieqaf. Al kontrarju, il-Kummissarju Dalli għandu f'moħħu li jieħu rapport minn dan il-kumitat u janalizzah fid-detal. U allura ikun nuqqas taftajim jekk dak li qal jiġi interpretat daqs li kieku il-proċess istituzzjonali għandu jieqaf. Nispera li dan kjerifikajt kerifikajt bizzejiet. Grazzi. Sinjora ħassit xtit kompli kjordbok? Din il-kjerifika. Grazzi il-Kummissarju Dalli qal li u ser ipoġġi perspettiva tal-pazjenti f'din il-proposta u mbagħad ser ikonna diskussjonijiet meħtieġa magħkom ġifieri mal-Parlament u il-Parlament għandu paragrafu 53 ta' regol ta' proċedura li jgħid li jekk il-Kummissjoni tinforma lil parlament jew il kumitat responsibli ikunem il-Kummissjoni għanda f'maħħa timmodifika il-proposta, allura il-Kumitat responsabli ser jipposponi l-eżaminazzjoni fuq din il-kwistjoni sa ma jirċivi proposta ġdida jew emendi mill-Kummissjoni. Allura, dan huwa ħafna xogħol għalina jekk aħna ikonna l-proposta leġislattiva sħiħa. Ikunu nafu li kummissjoni qed tanalizza iktar u din il-kwistjoni hija blokkata kompletament fil-Kunsill. Hemm mezzi oħra għal kumitat tagħna u għal Parlament biex natu l-opinjoni tagħna lil kummissjoni. Jista' ukoll ikonna rapport mhux leġislattiv li bħala proċess dan huwa ħafna iktar faċli. Jekk aħna ikonna il-proċess leġislattiv sieħ allura mbagħad jista' jkun ikonna ħafna negozjati fuq kwistjonijiet li sempliċiment qegħdin jevaporaw u jisparixxu. Allura il-proposta tiegħi hija li il-koordinaturi jaraw regola 53 u jaraw x'alternattivi hemm għal opinjonijiet tal komitetu tal-Parlament li l-Komissjoni qabel ma naslu għal proposta li tirrappreżenta il-ħsieb prezenti tal-Kummissjoni prezenti u tal-Kummissarju wkoll. Grazzi. Allura biex inkun ċara ħafna il-proposta tiegħi hija li ma niddeċidux fuq data ta' skadenza għall-emendi. Peter Lise. Peter Lise, kjoġbok? Grazzi. Jina, nishtiq nibni pont bejn dak li qalu tlet kellima ta' qabel, il-sur ċaċi makakis fuq naħa, is-sur Perea u s-sinjura Hasi fuq naħa l-oħra. U nishtiq nirringrazzja l-rapporter minn qalbi għaliex dak kollu li huwa meħtieġ għal dan il-pont fi rigward ta' stabilità u il-mezzi biex nibnu diġa qegħdin jiġu it-trattati. Iżnamlu għacħar il-proposta tal-Kummissjoni fil-forma prezenti tagħha mingħajr l-emendi minant is-sur fjallner dinja ċaħġa li maħna jiena natija l-appoċ tijaj. Pero ma nistax naċċettaw fil-forma prezenti taħħa. Minnaħa l-oħra dinja opportunità kbira għalina f'dan il-komitat u f'dan il-parlament il-Kummissarju jgħid jiena naqbel mal-kritika tagħkom u jien ukoll naħseb li din dam mhux abbozz tajjeb biżejjed u rrid ninaqat mal-Kumitat tagħkom mal-Parlament biex nirranġawha u jkonna informazzjoni hemmhekk, informazzjoni dwar eh, il-pazjent fejn ikkun il-qofol tal-kwistjoni u mhux l-industrija tkun il-qofol. il qofol tal kwistjoni u mhux l industrija tkun il il qofol Din hija opportunità tajba għalina u rridu nieħdu din l-opportunità. Dan ifisser li aħna rridu noħduha bis-serjetà wkoll. U din tfisser ukoll li aħna għandna bżonn insibu ftejn wiesa u Ix-xofjener għandu raġun meta qed jgħid li lebda minn dawn eh, l-emendi huwa xi ħaġa sakra għaliex aħna nistgħu negozjaw fuq kwalunkwe emenda dak li joħroġ minn dan kollu fl-aħħar tal-proċess parlamentari ser jgħat opportunità li l-istituzzjonijiet oħrajn li din jaħdmu fuq l-istess ħaġa. Allura, dawk li ramaw xiftit jisjafu sew dwar dan. il komissjoni fil-plenarja tgħid Iva, hemm xi emendi li huma titjib u proposti tajbin, però rridu ma naċċettawx il-bqija l-oħrajn. Din hija l-proċedura normali, però jiena konvint ħafna li jekk aħna ser nieħdu xi xogħol aħna mhux biss ser intejbu fuq xi ħaġa li hija proposta ġiġa tajba, iżda irrid nagħmluha tajba kemm jista' jkun sempliċement permezz ta' proċedura parlamentari. Allura hemm xi punti li għandhom jiġu inklużi hawnhekk għandna niddiskutuhom. U rridu wkoll xi pariri legali dwar dan. Idu nieħdu wkoll aspetti politiċi jekk aħna ni maġranza wiesa wara da kollu li aħna ser nħarġu bih. Fil-gwar ta' rapport nirringrazza għal darbohra li Christopher Fjellner li inkluda ħafna punti neċessari u dan huwa ta' titjib mill-proposta f'ira li kien hemm qabel. Il-pazjent huwa fil-qofol ta' kollox fuq id-dim net U din miex biss kwistjoni ta' industrija, din hija sempliciment dwar l-fat li aħna natu informazzjoni tal-pazjent sħiħa u mux se li lilu jekk ma jridix però mux se jkollu jekk ta' fors ma nista' nifhem eżattament għalfej kumpanija li tipproduċi il-mediċina għandha bżonn tippubblika pubblikazzjoni dwar is-saħħa għaliex hemm ħafna informazzjoni dwar eh, is-saħħa fil-gazzetti, eċetera, anke fit-tabloids u allura din hija kwistjoni ta' beħ ta' prodotti biss. Jekk huma jagħmlu din it-tip ta' ħaġa, din tkun sempliċiment uh, eh, uh, eh, sempliċement riklami. Jiena ma naħsibx li hemm xi kwistjonijiet u lanqas għandu jkun hemm kwistjonijiet li l-informazzjoni fuq il flet għandha tkun disponibbli fuq l-internet għaċ-ċittadini kollha mingħajr ebda restrizzjonijiet. Jekk il-pazjent irid leaflet f'lingwa li mhijiex ta' dak il-pajjiż li qiegħed hemm, Eh, ta' ta' fejn jinsabu, dik ma nasibx li hija problema jista' jkollu informazzjoni f'kull lingwa. Eh, forsi tkun problema lingwi ta' minoritajiet. Dan huwa punt importanti ħafna. Um, Dinja kwistjoni ta' farmakovigilanza. U allura irridu nsibu konsistenza bejn hawn it-tnejn. Però dwar meta aħna nkun qed analizzaw ir-rapporti oħrajn li rridu nieħdu konsiderazzjoni din il-konsistenza. Kwistjonijiet importanti ħafna fejn aħna rridu naqblu dwarhom. Kif ser nittrattaw kwistjoni ta' l-internet? Fl-opinjoni tiegħi l-aħjar mod huwa li aħna nippermettu biss informazzjoni li hija ġa approvata minn qabel biex din tmur fuq l-internet. Jista' jkun hemm f'xi pajjiżi jkun hemm xi problemi kostituzzjonali. Dan huwa il-każ ġewwa pajjiżi. Hemm xi dibattitu pereżempju, hemm però mhux daqs eh, l-Iżvezja. Jien m'iniex speċjalist legali, u però jiena tallimt b'mod partikolari illum wara nofsinhar jekk inti titkellem wara ma' tlet avokati ser tieħu tlet opinjonijiet differenti, jekk mhux erba' opinjonijiet differenti, u allura jiena ġeneralment nara l-affarijiet b'mod xejn differenti. U fl-opinjoni tiegħi mhijiex possibbli f'termini legali biex tara l-validità tal-informazzjoni. Aħna nibdew bil-proibizjoni fuq xi pajjiżi u mbagħad nibdew inkunu iktar permessivi. Allura, hemm bżonn ta' verifikazzjoni ta' din l-informazzjoni għaliex informazzjoni eh, ħażina mhux korretta tista' tagħmel ħsara. U allura informazzjoni approvata minn qabel tista' tassikuran tatina aktar sigurta din għandha tiġi ċekjata b'mod tajjeb ħafna hemm possibilitajiet ta' manipulazzjoni, però din is-sistema tidher li taħdem mod tajjeb ħafna ġewwa l-Iżvezja jista' jkun li ma mhux se taħdem daqshekk tajjeb fl-27 stat membru. Diġà rajna pereżempju l-informazzjoni falsa tista' toħolq problemi. Din hija jiena lest li nadem ma'kom biex niprivaw nsibu um, kompromess komuni dwar dan kollu. Grazie ħafna Peter. Ma nafx jekk is-sur uh, eh, tarbek ix jitkellem f'sem il-Kummissjoni għal darba oħra. Fil-qosor ħafna. Jiena nixtieq nżid ma dak li diġa aktar kmieni. Is-sur f'dan il rapport aċċetta li problema idik li u allura il-punt ta' tluq tagħna u għal-istess. B'affarijiet ċertu affarijiet komuni, jiena naħseb li dan il-verifikazzjoni dan il-reading il-ġdid mill-kummissarju l-ġdid bla bja dubju ser ikun okkażjoni ta' dibattitu interessanti u l-idea diġa' hija ċittata U allura il-Kummissjoni ovvjament hija pożittiva ħafna dwar dan il-proċess. Jiena mhux se nikkummenta iktar f'dan l-istadju dwar dak li jintqal wara nofsinhar. Grazzi. Dan huwa punt importanti ħafna nixtieq ngħid xi ħaġa dwaru u nishtiq nifraħ ukoll faħar nir-rapporter. Għamel xi punti tajbin ħafna u ir-rapport tiegħu ser ikun wieħed tajjeb ħafna u wieħed bilanċjat. Aħna ilna nitkellmu dwar informazzjoni tal-pazjenti għal żmien twil issa u jiena għandi l-impressjoni jiena wkoll kuntenta dwar dan li Kienem pozizjoni fundamentali proposta tal-Komissjoni fil-bidu, pero din issa qed tinbidel f'dibattitu kostruttiv. Għaliex qed naraw li proposta tal-Komissjoni kif inhi għandha bżonn tinbidel, pero aħna għandna bżonn informazzjoni aħjar għal pazjenti u pazjenti li huma informati tajjeb u għandhom l-opinjonijiet tagħhom aħna jina nista nara li għaw serje ta' opportunitajiet għaw. U importanti ħafna. L-għunet għana bżonn informazzjoni tajba, ġusta, korretta. Mandu xalfej jkun hemm eċezzjonijiet, ovvjament. Għanna irridu niċċekjaw l-informazzjoni qabel ma din tiġi publikata. Mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jekk aħna nżommu dawn il-punti f'moħħna u xi punti oħrajn bħal pereżempju li poġġu il-pazjent fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna u mhux l-industrija, dan ser ikun na benefiċċju tal-pazjenti. Meta jiena mmur għand tabib it-tabib ma tantx kollu ħin biex jattin l-informazzjoni, kolli niksab l-informazzjoni jiena u allura hemm informazzjoni l-internet. Spiss din ma tiġix iċċekkjata mhijiex ta' kwalità tajba u jekk il-Kunsill jgħid li aħna m'għandniex bżonn ta' arranġamenti legali minħabba li diġà għandna informazzjoni fuq l-internet jiena ngħid le. Xi informazzjoni mhijiex tajba ma tkunx tajba l-informazzjoni dejjem, aħna għanna bżon biss ta' 10 minuti biex nispiegaw l-pazjenti u jiena nixtieq nara xi tip ta' verifikazzjoni, proċedura ta' verifikazzjoni ġenerali. Hemm żewġ punti. L-ewwel net, l-informazzjoni fuq il-leaflet din għandha tkun iktar ċara, iktar sempliċi u din għandha tkun informazzjoni li għandha titpoġġa hemm mill-industrija. Pero fuq kollox naħseb li hija importanti ħafna li għandna jkun set isu website ġenerali li permezz taħħa niprovdu iktar informazzjoni fuq uh, medicina varja minnar ma nagħtu informazzjoni partikolari dwar il-mart konċernat. Il-pazjent jista' jgħid għandi per eżempju pressjoni għalja nista' mur fuq l-internet u nara x'tip ta' trattament għandi nieħu. U dan mhux neċessarjament jinkludi xi medicina iżda għandu jista' jkun jinkludi wkoll pereżempju id-dieta tajba u wkoll eżerċizzju u flimkien ma' medicina li jistgħu jieħdu eżempju beta blockers etc. Naħseb li aħna fil-Parlament Ewropew għandna nibatu messaġġ lill-Istati membri u ngħidu li huma irridu għom jagħmlu din il-ħaġa. U allura nispera li aħna nistgħu niksbu appoġġ mill-gruppi politiċi kollha. Grazzi. Tajjeb, jekk m'hawnx iktar talba għal kummenti. Naħseb allura nistgħu naqblu fuq l-għanijiet tagħna. Aħna ma jġobniex la bot, aħna qed niddiskutu l-aħjar x'inhi l-aħjar ħaġa li għanna namlu biex nsemma aktar leħenna u biex namlu xaġa kostruttiva fl-imkien mal-Kummissjoni. Ftit minna għawnek. U għallura ma nafx jekk ux ser nkunu nistaw nieħdu deċiżjoni dwar din il-ħaġa, allura nista' nipposponi din il-kwistjoni għal għada fil-ħodu. Umbat il- laqa tal-koordinaturi kun jistaw jiddiskutu aktar, nistaw nitkellmu dwar aktar flasha wara laqa tal-koordinaturi u nkomplu naħdmu fuq din dan il-pod kif jissuġġerixxew xi nies biex bekk ix rapporters ikun jistaw jitkellmu jiddiskutu rapporters ikun jistgħu e, jatina aktar opinjonijiet, jew inkella nkun nistgħu niddeċidu f'dak l-istadju għada jekk hux se nipponisponuha iktar. Però din hija xi ħaġa li għandna nħallu f'idejn il-koordinaturi e, Umbat nerġaw marru lura li wara laqat il-koordinaturi taqblu. Signor President, jena nishtiq ngħid li jena xi ftit għaliex jena Um, ma nħobbx li meta dawn il-kwistjonijiet isiru kwistjonijiet ta' proċedura u spiss dawn jiġru dawn l-affarijiet u jiena smajt differenti opinjonijiet differenti minn bejn il-ħodor u soċjalisti. Pero għal-inqas fl-opinjoni tijaj, l-opinjoni ta' soċjalisti kienet informazzjoni ġdida għalija u jena Minix kontent li qed nisma' din il-ħaġa li huma ma jridux jaċċettawa. Jiena kont iktar nistenna li din tiġi mingħand il-Presidenza Spanjola tal kunsil u mhux mill-Grupp Soċjalista tal-Parlament. Aħna fil-Parlament Ewropew ilna nitolbu proposta f'dan il-qasam għal madwar 8 snin issa. U biex nikkumenta iktar dwar dak li għal kollegi ovvjament il-kollega soċjalista tiegħi qal li professjonisti fi settur mediku għandhom isibu soluzzjoni. U naħseb li iva dawn huma l-offer, huma punt importanti u jiena ktibtu fir-rapport tiegħi fil-fatt dan, però naħseb li jekk nippruvaw ngħidu li ma hemm lebda talba għal pazjenti, jiena naħseb li hemm irrid noqogħdu attenti għal dak li jgħidu il-pazjenti. Bl-Ingliż hemm espressjoni tajba ħafna fejn tgħid li il- um, kemm it-torta hija tajba hija wara li tikkola, ġifieri l-istess ħaġa eh, hija hekk, l-istess kwistjoni. Aħna allura huwa fl-obbligu tagħna li nagħmlu xi ħaġa. U aħna għal daqsant konna qegħdin nitolbu li jsir xi ħaġa f'dan il-qasam. irridu nidu sepp il pazienti Il-pazjenti miħomx dajfa u ma sempliciment differenti. Jiena, per eżempju, għandi kondizjoni kronika, jiena għandi lazma u jiena naf li jiena kapaċi li tratta ċertu eh, informazzjoni b'din il-kwistjoni, li għandha xtaqsam ma' din il-kwistjoni li jiena għandi, per eżempju, din, din il-kondizjoni li għandi, li n-sofri minna. Nidrikom storja Jiena kont fis-ser għawek fil-parlament fejn hemm servizzi mediċi u jiena tlabtom għal mediċina ġdida. U rejtom l-inhaler u għettilom jekk nistax nieħu ir-riċetta għal xaħġa simili minnaw. U jiena rajt li tabib imar u għamel uh, Google search tal-medicina tijaj. Jiena nispera li sab il-sors tajjeb tajjeb naħseb li jiva għaliex ħadmet uh, din il-ħagġa. Allura, jien niftakar meta bdejna din il-kwistjoni kollha. Hemm espressjoni bl Nispera li ta' tgħaddi tajjeb ħafna mill-interpreti. Xaħat li jipprova jiffoka fuq kollox, jispiċċa ma jiffoka fuq xejn. Jiena nixtieq nisma l-opinjoni tal-Kummissjoni. Jiena meta tkellimt ma' Sur Dalli smajt l-istess ħaġa. Fejqal, irrid nifhem l-opinjonijiet ta'kom, nisma l-opinjonijiet tagħkom. Huwa qal li hemm bżonn ta' iktar perspettiva tal-pazjenti. Dak li provajt namel huwa li inżid perspettiva tal-pazjenti. Jiena nispera li din hija opportunità tajba għalina biex ninfluenzaw lill kummissjoni Aħna rridu proposta reveduta. Dan huwa fil-fatt dak li qegħdin nagħmlu. Is-Sinjura Ħassi qalet li hemm mezzi oħrajn ta' kif eh, l-opinjoni tagħna tiġi magħrufa. Dan jista' jsir biss jekk aħna nemendawa niddibattu fuqa u nilqu kompromess. Jekk joġrabkom tgħidulix li jridu nagħmlu hawn initiative report, għaliex dan ikun faċli ħafna biex nagħmluh. Din ser tkun l-istess ħaġa mbagħad jekk jiġriek u jiena ma nistax noqgħod nistenna, m'għandix xinx nistenna. U dak li għandna nagħmlu huwa li nagħmlu x-xogħol li suppost għandna nagħmlu. Iġifieri li din tgħaddi. Jiena nkun lest li niddiskuti din għada u li koordinaturi jiddiskutuha, pero tgħidu lix li għanna għanna nċedu fuq il dan il-xol li għanna namlu, Grazzi. Je, je crois pas qu'il y ait de euh, désaccord sur le fond dans Jiena ma nħoss li għandna punti di vista differenti fuq is-sustanza rridu namlu l almotana biex l-pazjenti jkunu kemm jista' jkunu informati. Rridu naraw jekk hemm bżonn li nagħmlu riformi. Naf li hawn ħafna membri mhux preżenti hawnhekk u hekk ma rridux ngħidu l-affarijiet huma definiti diġà minn issa. Għada, fil-ħodu l-koordinaturi jistaw jaraw x-jistaw jamlu, naħseb li dak musa jkun domin zejiet għandu jżid il-ċarezza anzi, għada fil-ħodu. Mumbat nkunu miftuħa biex nkomplu nimxu il-qoddim. Forsi ma tkunx l-aqwa soluzzjoni, soluzzjoni perfetta, iżda forsi l-aqwa li nistaw namlu. Naqbel miegħek li l-importanti issa li naġixxu malajr kemm jista' jkun. Grazzi. Issa naddu għall-aħħar punt fuq l-aġenda tal-lum li huwa rapport dwar il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni msejħa l-approċ komunitarju dwar il-prevenzjoni ta' diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem. Jien issa ħna kelma l rapporter Joao Ferreira biex jgħidina kemtejn. Grazie ħafna, Signora President. Kien hemm avvenimenti reċenti li smajna bihom f'Madeira u fi Franza u il-maltempati li rajna wasluha biex tkun ċar u dimajnejna kemm huwa importanti dan il-punt u kemm huwa importanti li nagħmlu xi ħaġa. Dan konna nafuh diġà, iżda dan kompla anqal l-affarijiet u jġibhom ċari u dimajnejna. Fl-ewwel sitt snin ta' Fond ta' Solidarjetà, il-Kummissjoni talbet eh, rċivit 62 talbit minn 21 pajjiż differenti biex ikun jistgħu jużaw il-Fond ta' Solidarjetà. Bej wieħed ieħor terz minn dawn affrontaw diżastri kbar, diżastri naturali kbar. Kien hemm talba għal mobilizzazzjoni tal-fondi wara diżastri oħrajn minħabba l-impett ambjentali u l-impatt fuq l-ekonomija u f'ħafna każijiet dan kien impatt dejjem li għadu għaddej. Il-ħsarat ikkawżati mid-diżastri ikunu diffiċli ħafna biex jitkejlu ħafna drabi. Tista' tkejjel numru ta' eh, mwiet iżda l-ispejjeż huma importanti ħafna ma kbar ħafna u ma diffiċli li tikkalkulhom. Għalhekk naħseb li r-rilevanza soċjali ta' dan qed kompli kull ma jmur tiżdied. Fir-rigward il-ġestjoni tad-diżastri, il-Kummissjoni ħajkollha rwol dejjem aktar importanti l-Istati membri huma responsabbli għal ħarsin tal-ċittadini u l-prevenzjoni tad-diżastri. Kemm jista' jkun? Iżda ħna nħossu li hija tassew importanti li jkun hemm koordinazzjoni għal prevenzjoni u l-istati membri kun jistgħu jikkoordinaw l-isforzi tagħhom skont il-prinċipju ta' solidarjetà. Għalhekk jiena nħoss lill l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tressa il qoddim ħafna proposti pertinenti, ħafna. Iżda nħossu li għanna morru li l hekk. minnek u jiena provajt najdan propju fil-rapport tiegħi. il-Kummissjoni tipproponi oqsma differenti għall-azzjoni fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni. fadal ftitxur xhur qabel ma jidħol fi seħ din il-komunikazzjoni, għadna m'għandniex indikazzjoni kif tkun. Kenna mistoqsijiet, kena laqat, jiena grat ħafna l-Kummissjoni, speċjalment id-DG Civil Protection, għal rida tagħhom li jgħinu u jiprovdu kjarifika. Iżda kif kontet najt, ngħid hemm tlet linji gwida ewlenin importanti li jinsabu fil-komunikazzjoni u ma kellhomx segwitu. Hemm inventarju sħiħ ta' ejjuni ta' informazzjoni fuq id-diżastri li waslu għal studju ta' prattiċi ta' mapping biex ikun jistgħu individwaw fejn huma s-sogri fiħdan istati membri bil-linja gwidi, bl-linji gwidi tal-Kummissjoni għal perikli u l-mapping tal-sogri u inventarju tal-strumenti eżistenti komunitarji li jistgħu jipprovdu appoġġ għal prevenzjoni tad-diżastri. Fuq dan l-aħħar punt jiena ġejt informat li l-istudju fuq l-inventarju fuq l-lejuni possibbli ta' finanzjament se jintem sal-aħħar ta' ġunju din is-sena. Dawn huma l-informazzjonijiet li għandna qudiemna u kwalinkwa informazzjoni disponibbli ġiet infasla fir-rapport għalhekk is-solidarjetà l-istati membri jgħinu lil xulxin ħafna miżuri huma meħtieġ hemmhekk u għalhekk qed ninsejħu biex ikun hemm netwerk li jiġi imwaqqaf biex bekk ikun hemm sim ta' l-esperjenzi u l-miżuri ta' prevenzjoni. Din hija simili għal dak li qed proponi l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni iżda fir-rapport qed mur kemm xejn lilin minnek biex ninkludu per eżempju l parteċipazzjoni mill-awtoritajiet lokali u reġjonali f'netwerk bħal dan. Din hija xi ħaġa li l-Kumitat Reġi għal diġa fil-rapport tiegħu. U għalhekk rridu naraw li nħarsu lejn il-karatteristiċi lokali u reġjonali u dinja iktar xirqa u għalhekk għandhom jiġu voluti. Rridu niġbru flimkien l-esperjenzi u anke l-mekkaniżmi ta' prevenzjoni u dan huwa qasam li naħseb nistgħu nsaħħuh kemm xejn aktar. Rridu nħarsu lejn l-involviment tal-NGOs ukoll hemm idea marbuta ma' dan ir-rapport li jekk se jseħ jew le diżastru jew kemm spiss ħajkunu d-diżastri xorta waħda hemm fatturi differenti miex biss xi ħaġa ta' kombinazzjoni zdemmu kol ukoll l-interazzjoni tal-bniedem mal-ambjent, pereżempju l-użu tal-ħamrija, l-industrija u l-pjanar tal-bini, il-prattiċi tal-bniedem meta mqabbla mbagħad flimkien mal-kundizzjonijiet estremi ta' temp dawn kollha flimkien jistgħu jiżdiedu waħdet wara liħor biex iżidu l-vulnerabilità għad-diżastri. U dan huwa minnu koll fil reġjoni ta' konverġenza. Għalhekk aħna nħossu li l-Unjoni Ewropea għandha tressa għafas finanzjarju biex ikun hemm prevenzjoni ta' diżastri naturali u dawk kawzati mill-bniedem. Dan il-qafas għandu jsaħħaħ l-istrumenti eżistenti u jagħti aktar dettal għall istrumenti eżistenti eżistenti għal politika rurali, il-politika tal-reġuni u il-politiki oħrajn. Il-rapport juri miżuri ta' prevenzjoni differenti li jistaw ikunu eleġibli għal ejjun ta' finanzjamenti. Per eżempju, qed naħseb dwar id-diżastri li l-istati membri li ntlaqtu ħażin ħafna f'dawn l-aħħar snin, per eżempju rridu niġbru flimkien xejra ta' eh, azzjonijiet flimkien biex ikun hemm prioritizzazzjoni ta' qafas finanzjarju partikolari. Wara kollox miex ħatkun lista enormi, iżda li tista' tkun utli hija li nitalmu mill-diżastri reċenti u naraw x'inhuma s-sorsi l-aktar eh, relevanti. Per eżempju, hemm it-tentattiv li nikkoreġu s-situazzjoni ta' sogruoli, l-inħarsu, il reġuni abitati, zoni abitati li huma l-aktar vulnerabli għal ċertu tipi ta' dizastri. Fir-rigward il-monitoraġġ ta' sigurtà ta' strutturi ta' daqs kbir u li niżguraw ukoll li jkun hemm prattiċi siguri tajbin li jkunu segwiti fil-industrija tal-bini Din hija xi ħaġa importanti wkoll. Il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni u tirreferi referi għall operazzjonijiet nazjonali u programmazzjoni tal-użu tal-Fondi tal-Unjoni Ewropea u il-Kommissjoni għalek ħa tappoġġa u koll il-programmi operazzjonali fuq il-livell nazjonali li l-Istati membri jibatu l-Kommissjoni. hemm raġuni li jkun hemm ftit abitazzjonijiet fihom, ftit abitanti, dawn iż-żoni ultraperiferiċi wkoll iridu qisu, irridu nsaħħu l-riċerka u l-iżvilupp fil-prevenzjoni ta' diżastri u wkoll hemm meħtieġa li niżguraw kemm jista' jkun li jkun hemm aktar koordinazzjoni u kooperazzjoni bejn l-istati membri, speċjalment l-istati membri li jiffaċċaw sogri bħal dawn u sogri simili. nixtieq ngħid fuq dan huwa li l-ispirtu wara dan kollu huwa li jinsaħħu l-livell reġjonali u lokali. Meta nħarsu lejn eh, aktar riċerka u żvilupp, jekk ikollok aktar rabti sfiqa bejn l-istati membri, mbagħad tista' tara kanal preferenzjali hemmhekk biex tara kif ħadd iddiriġi ċertu żviluppi għalhekk hemm ċertu networks bejn l-istituzzjonijiet involuti u ma daħħax kollox bejn fil-ċentru ta' riċerka konġunta u dik hija xi ħaġa li tereferi il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni. Ovvjament il-GRC għandha rwol x'taqdi hawnhekk ukoll. U importanti wkoll li nħarsu li nwaqfu miżuri ta' adattament tal-żoni rurali u żoni urbani minħabba li hemm ċertu fenomeni ta' fenomeni estremi ta' temp u dawn qegħdin ikunu aktar frekwenti. U importanti li jkollna approċċ komunitarju għal prevenzjoni ta' diżastri li għandu jinkludi wkoll it-tnaqqis tal ta' disparitajiet differenti bejn ir-reġuni u l-istati membri u din għandha tkun qasam ta' priorità partikolarment li nżidu l-prevenzjoni tal-Istati membri u l-Istat u l-Reġuni li huma esposti għal ċertu sogri minħabba l-istatus ekonomiku tagħhom. Għalhekk hemm dimensjoni ta' koeżjoni hemmhekk u dan għandu wkoll ikun inkluż fil-strateġija ta' prevenzjoni tad diżastri. Kull reġun, kull stat membru meta jiġi affaċċat minn diżastru, ħafna drabi naraw li dawk li huma l-aktar mill-quta mid-dizastri u għandhom l-inqas rizorsi biex ikun jistgħu jibdew u jqumu fuq saqajhom. Hemm ċertu diżastri naturali li qed jidru li qed jirrepetu ruhom, speċjalment fir-reġuni ta' konverġenza, u hemmhekk skont ir-riżoluzzjonijiet ta' qabel tal-Parlament Ewropew fuq din il-kwistjoni aħna nissuġġerixxu li jkun hemm ċentru ta' monitoraġġ tan-nixfa fl-Ewropa u li jkun hemm inizjattiva li tittieħed fuq il-prevenzjoni tal-forestrija u fuq il-ħarsin tal-forestrija u anki il-prevenzjoni tan-nirien. Jiena nixtieq nirringrazzja lil Shadow Rapporters kollha fuq li ħadu sem biex nfasslu dan ir-rapport għal kontributi tagħhom fil-laqat jiena provajt kemm jista' jkun nilqa' s-suġġerimenti tagħhom, iżda kien hemm ukoll kontributi mill-Kumitat Reġi mill-Kumitat Agri kif ukoll ir-riżoluzzjonijiet ta' qabel preċedenti fuq ċertu punti. Dawn ukoll qisu speċjalment meta kienux ma kienx hemm segwitu tagħhom qabel. Grazzi. Grazzi. Grazzi għal kwalità ta' rapportijak fuq suġġett li aħna imħasbin il-kol dwaru. Issa l kelma l shadow Rapporters li nsabu maħna nibda minn Edith Testafa. Estrela. Grazzi, dan huwa suġġett importanti ħafna. Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni waslet fil-pront u dan ir-rapport għalhekk huwa importanti ħafna. Nixtieq nifaħħar lir-rapporter għax-xogħol siwi li diġà seħħ. Nixtieq ngħid ukoll li dan huwa suġġett li tqajjem f'ċertu diskussjonijiet ta' qabel. Tkellimna dwaru f'ħafna okkażjoni differenti. Kien hemm diskussjonijiet Ewropej iżda wkoll diskussjonijiet li l-in mill-Ewropa, hemm il-Madeira, Franza, Spanja. Iżda hemm pajjiżi terzi eh, affettwati wkoll bħal Tahiti. Għalhekk din hija kwistjoni eh, li qed kompli tiġi darba wara l-oħra. Nifaċċaw din il-problema u meta nifaċċawhom nippruvaw noħorġu b'soluzzjonijiet. Meta dan iseħħ, aħna nippruvaw kemm jista' jkun noqtu l-musmar fuq rasu biex noħorġu bil-politiki xirqa biex niprofaw naslu li nevitaw il-dizastri kem jistajkun. U minħabba li ma nistawx nevitaw għam dejjem, jekk iseħħu, rridu nizguraw li jkollna l-istrumenti u r-rizorsi li nkunu nistaw nużaw. Biex bekk niprofaw nevitaw is-sitwazzjoni li komplet mura l lar U jkun hemm aktar imwiet, aktar irda' tal-pajzaġġi. Id-dizastri naturali marbuta ma' tibdil fil-klima. Kollox jider li tindika li d-dizastri naturali ħajkunu aktar frekwenti, aktar taspis, spiss, u ħajġibu maħħom aktar imwiet. U dan madwar l-Europa. Madwar l-Europa ftit wisq Eh, għamenna biex dan din il-problema naffrontawa, niftakar li jena kont rapporter fil-Kumitat MV għal rapport fuq din il-kwistjoni fl-2006 u dak iż-żmien aħna għedna li huwa meħtieġ li aħna niżguraw li konna mekanizmi ta' ħarsin li kunu disponibli li għanna ntejbu il-koordinazzjoni bejn l istati membri li għandu kunem aktar investimenti fir riċerka u l iżvilupp u miżuri oħrajn vari li ġew proposti dak iż-żmien u għadhom qed jiġu proposti minn rapporter issa għaliex fil-fatt ma sarx wisq f'dan l-aspett. Minkejja il-fatt li l-Parlament Ewropew għajjem il-punti ta' tħassib tiegħu u ressa inizjattivi fl-2006. Per eżempju, fl-2006 stess aħna proponejna li nwaqfu ċentru ta' monitoraċ Ewropew għal nixfa u għad-dizertifikazzjoni. Sena jew senta ilu il-Kummissjoni ħarġet komunikazzjoni li tajt li ċentru ta' monitoraċ ikun utli ta' sew. Iżda waqafna hemm. Da kollox, u għalhekk għadha tiġi deskritta bħala idea tajba iżda għadha ma twettqitx imbagħad fil-prattika. Tibdil fil-klima ifisser li nixfa estrema li ħafna drabi twassal għal nirin fil-foresti u ħafna drabi tkun segwita bil-xita torrenzjali din ħatkompli żżid dawn il-fenomeni li qed ikun aktar u aktar ta' spiss. Jien ma li taħsbu li l-nofsenar tal-Europa hija affettwata minn nixfiet, anki l-Europa ċentrali hija affettwata minn nixfa. hija ta' diqa li nisimgħu li meta niġu mill-vaganzi f'Settembru kull sena nippruvaw naħt napprovaw reżoluzzjoni fuq in-nirien fil-foresti. Għal darboħra najdu li għandna intenzjonijiet tajbin, najdu li rridu nagħmlu aktar, najdu li rridu nagħmlu kollox aħjar. u jien fil-fatt ħan prezenta proposta fuq in-nirien. Iżda naħseb li għanna bżon direttiva fuq il niri fil-foresti. Il-Parlament Ewropew rekmanda dan, rekmanda li l-esperti Ewropej fuq in-nirin fil-entità tal-forestrija dawn kollha talbu għal dan kollu għax jekk ikonna direttiva l-innovazzjoni Skużawni, jekk ikonna direttiva għal eh, arar, għaliex ma nix ikonna direttiva għal nirin fil-foresti. Jien nixtieq nisħaq ukoll dwar l-importanza ta' kampanji ta' informazzjoni. Aħna nipromovu il-kampanji ta' informazzjoni biex nżidu l-prevenzjoni u nkomplu nxerdu l-pratiki tajbin. Din is-soluzzjoni għandha tkun aktar skambju ta' eh, pratiki tajbin bejn l-istati membri wara kollox. Hemm punt ieħor li nixtieq insemmi Ta' bilħaq il-Kunsill għandu responsabiltajiet fuq spalleħ biex iwassal l-emendi għal Fond ta' Solidarjetà li l-Parlament Ewropew diġa approva fil-fatt ilu. u għalek rridu li issa l-affarijiet jimxu l-qoddim li l-Fond ta' solidarieta jkompli jimxu l-qoddim. U għalek importanti li nużaw dan il-Fond ta' Solidarjetà fil-każijiet li ġie waqqaf għalih Għalek, biex nala. Jena nħoss li hija tassew importanti li teknoloġiji l-ġodda tal-informazzjoni, per eżempju, marbuta ma l-applikazzjonijiet ġeografiċi dawn ikunu utli ħafna f'każijiet ta' arar, eccetera U jekk għandu jkun hemm direttiva għan fil-foresti, jiena nħoss li għandna ninkludu wkoll il-ħarsin tal-foresti u dispożizzjonijiet għal ħarsin tal-foresti. ċertu projbizzjonijiet ukoll. Għandna nagħmlu projbizzjoni fit tibdiliet tal-użu tal-ħamrija. Bobligu li kunem eh, tawil tal-siġar u l-foresti mill-ġdid. Natura 2000 ma oqsma propju li jeħtieġu l-protezzjoni u jirċivu dan il-ħarsien u għalhekk għandhom ikunem aktar għandhom ikollhom aktar responsabilità. Hemm la sieħa ta' proposti u miżuri li tresqu l-qudiem darba wara l-oħra u jeħtieġu mod urġenti li issa u fil-prattika. l-istati membri kollha għandhom ikunu obbligati li jagħmlu mapep ta' sogri għal larar u nirin fil-foresti, għaliex dan ikun utli ħafna biex nkun nistgħu naslu għal prevenzjoni ta' dawn id-diżastri. Grazzi. Grazzi għal dik il-proposta. Importanti ħafna. Issa Ġamarija Uġġas. Grazie President, Grazie Korin, jena. Nishtiq nir-ringrazzja il-rapporter għax xogħol eċċellenti li għamel. Sfortunatament, aħna dok kif kellna laqa plenarja fejn tkellimna fuq kommemorazzjonijiet u tal-bit ta' kelma wara il-dizastru ta' Madeira u tal-Fran ta' Franza tal-Punent, eh, l-Andaluzija, Kanari, ecc. Hemm lista twila ta' postijiet li ġew mill-quta. Kif qal il-kollega François Alfonsi illi għada tista tkun f'sqallija għada jista jkun xaħat ħadd ieħor. Ma rridux ninsew kulħadd. Kif għal Estrela dan din hija ħaġa li s-sir dejjem iktar ta' spiss. Mela, irridu niġbdu l-attenzjoni tal-Parlament kollu eh, lejn inizjattivi bħal da u rridu nqajmu il-kuxenza eh, ta' kulħadd biex nimplementaw dawn il-prinċipi Eh, skont il lini li qed nindikaw hawnhekk. Naħseb li il-donatu eh, e attenzjoni għal ċerti aspetti. Eh, L-unet dam dawk tal-li jem miktubin fil-punt 5, dak il-punt li jitkellem fuq risorsi. ċerri donatu attenzjoni għal biex ikonna għafas finanzjarju xira. Għax dak li aħna mandaħlux bħala rizorsi l-lum, un se jkonna nħazzom għada biex insewu il-ħsara. Eh, dan huwa l-investiment għal-futur li rridu l-Unjoni Ewropea tagħmel. Għal dastant rridu nimxu f'dan il-mod. Però nixtieq nixbet l-attenzjoni tagħkom fuq ħaġa waħda, ċoe illi il-implementazzjoni ta' dawn il-prinċipju tal-linji gwida li Eh, huma miktubin dan il-dokumentu u dokumenti oħrajn li jem referenza għalihom, irid jgħaddi bilfors mill-istrumenti normativi imma anki mill-istrumenti ta' programmazzjoni, ta' pjanifikar, eh, l istituzzjonijiet pubbliċi kollha u l-istituzzjonijiet lokali u jiena stant nishtiq nagħmel proposta hawnhekk illi eh, ċoħe li namel emenda specifika, ċoħe illi ndaħlu obbligu f'kull strument ta' programmazzjoni ġenerali tal-reġuni tal-entijiet lokali, l-entitajiet lokali, kapitolu illi jikun jinkludi eh, infi għal attività ta' prevenzjoni, ċoħe f'kull budget ta' ta' entità lokali E, f'kull livell għandu jkun hemm kapitolu għal spejjeż ta' prevenzjoni biex bekk kull komunità li teżisti għandha tifhem e, illi għandha tinkludi e, risorsi biex tiżgura il- il-prevenzjoni ta' territorju tagħha. Naturalment dana ma nistawx ninkludu aħna il terremoti hawnhekk u tsunami Imma kif kien jgħid eh, Taljan famus Nicolò Machiavelli meta tkellem fuq eh, eh, il-każwalità, il-kombinazzjoni, il-xmajjar dejjem joħorġu barra mill mill mill mill mill-sodda tagħhom Eh, mit triqtu mill-modija tagħhom, pero iktar ma nollu il-ħitan ta' dawn ix inqas se jagħmlu ħsara. Għadda daqstant irridu nagħmlu prevenzjoni tajba, rridu nfakkar lill-kollegi kollha li aħna diġà fissajna diskussjoni għal plenarja ta' 16 ta' Ġunju għal proposta ta' regolament ta' regolament proposta tal-Kunsilu tal-Parlament għal programm ta' eh, tal-Europa tal-, -Parlament, tal osservazzjoni tal-territorju, tad-dinja, ċmess, CMES. U għemmek hemm ħafna strumenti operativi indikati, specialment fil-fazi inizjali. Jena din għandha tkun bat fejn aħna ndaħlu dawn l-istrumenti li qed ngħid jien. ċe dan li qed nipproponi bħalissa hemm risorsi u miżuri speċifiċi u jista' jkun propju fuq dan li aħna nikkonċentraw l-attività tagħna. Grazzi. Issa sur Miguel Samopoulos. Grazzi President. Dinja kwestjoni importanti ħafna il-abbozz tal-kollega u għatajt ħafna ta' Ferreira u inkluda ħafna punti fuq l-użu tal-art mod partikolari anki rispett tal-ekosistemi il-ġlida kontra desertifikazzjoni u anki problemi ta' finanzjament kif ukoll il bżon il nikoperaw bejnietna l-Istati membri. Forsi nistaw nżidu xi ħaġa fid-dokument. U nistaw nitkellmu fuq il-metodoloġija konġunta għal mapatura tal-sogri u tal-dizastri. Nistaw nsibu soluzzjonijiet vinkolanti fuq l-Istati membri biex bekk għall-inqas nkunu nistaw nilħu livell ta' mappatura ta' riskju baseline għall-istati membri li stewam xaħġa u ma biex jizguraw li mbagħad meta ikun hemm bżonn se jkun hemm sistema iktar effettiva. Naturalment aħna naqblu illi hemm bżonn li konna qafas finanzjarju ġust u xira għal prevenzjoni ta' dizastri. U mod speċjali mill-2013 il-qoddim. Però rridu naraw, inħarsu lejn il-programmi nazjonali u nevalwawhom u rridu niverifikaw illi il-flus qed jintefa qed jintefqu mod ġust. Nistaw forsi noħolqu xi salvagwardi mm, meta il-flus ma ġewx minn fuq sew. L-Unjoni Ewropea għandha tkun tista' tirkupra dawn il-flejjes il Fakarkom settembru, per eżempju, e sena l-oħra, e il-Parlament eh, vota favur proposta illi e ikunem eh, krediti eh, u fondi ta' solidarieta wara il-nirin fil-foresti li kienem fl-Europa partikolari illi ikonu jistaw jintużaw dawn il-flus, dawn il-flejes biex niblu, nibnu ċentri turistiċi, dokument ta' interess partikolari. F'dan il-dokument hemm eh, stimi iktar preċiżi tas-so ta' riski, hemm referenza wkoll revizjoni fuq kif għanna norganizzaw aħna il-foresti tagħna, hemm ħafna lokal manovra Eh, nistaw nipruaw ikonna sistema iktar sostenibli. Eh, u jena nishtiq nisħaq fuq il-kelma riforestazzjoni, ġifiri nerġaw inħawlu mill-ġdijt. U rridu u kol nelbu l-problema tal-arar u l-effetti tal-tibdil eh, klimatiku tal-mewġa tidali. Rridu kunu iktar speċifiċi metan nibnu l-arġini. Eh, digi. Eh, Irrit ikonna idea ċari. Biex ma, ma jkonni xarar eh, kullimkien minn minn meta jidri dan. Nistaw namlu referenza anki għal rapport Barnier fu il-forza tal-protezzjoni ċivili u rabta u kol mal-prevenzjoni u ġlida kontra il-dizastri naturali. Il-dokumentu il eccellenti. Il-president jgħid ringrazzja u jgħaddi il-mikrofonu għal Jannu Dakis. Nishtiq naqra starrija me Shadow Rapporter. L-għu nishtiq ringrazzja l-Istur Ferreira għal-rapport tijaw. U kif ettajt il-proposta l-Komissjoni, l-Unjoni Ewropea rat zida fin-numru u fil awa ta' dizastri naturali. Għal-dastant u importanti li l-Istati membri jisibu modi biex jamlu prevenzjoni ta' dizastri u biex fejnu possibli u fejn mux possibli jipreparaw ċittadini. Jina nappoġġa l-idea tal komissjoni e li ridonatu iktar attenzjoni għal-prevenzjoni. Baraminek din l-azzjoni fuq livell tal-komunità għandha timxi fl-imkien ma' l-azzjoni nazzjonali u għandha tifoka fuq dawk iż-żoni fejn approċċ komuni jkun iktar effettiv minn approċċi separati nazjonali. Fl-opinjoni tiegħi la bozz ta' rapport e, jimxi li lem mill-joħroġ komplementarjetà eh, tal-azzjoni nazjonali. nazzjonali. Li kunem approċ tal-komunità lejn il-prevenzjoni tad-diżastru għandu jipprova jibni fuq miżuri li diġà ttieħdu fuq livell Ewropew u biex inżejdu l-effettività ta' strumenti ta' politika eżistenti fuq il-prevenzjoni tal-dizastri. Per eżempju, ma tġobnix l-idea li nħolqu eh, strument finanzjarju ġdid kif qed jgħid il-rapporter. Ehm, nerġa' Nerġanajt li l-prevenzjoni hija l-ewwel net responsabilità tal-Istati membri eh, u l-azzjoni fuq il-livell tal-komunità għandha tkun komplementari biss għal dawn il-azzjonijiet nazzjonali. Grazzi ħafna. Ester Haranz Kasia. Grazzi, Signora President. Il dispiacere ma konċaw il-biru tal-diskussjoni, Emma, anki fil-Komitat tal-Agrikoltura kienu qed jiddiskutu kwistjonijiet simili u sfortunatamente ma nistax inkun hemm nkun fl-istess ħin. Nixtieq nibda minn ringrazzja Sura Ferreira, rapporter għal punti li daħal fil-rapport u anki il-fatt li rapport jisħafu il-bżon li nżidu l-kooperazzjoni fuq livelli kolla, lokali, reġjonali u nazjonali. Biex bekk inkunu nistaw nafaċċaw dizastri naturali b'mod iktar effettiv. E, dizastri nazjonali mandomx, e, dizastri naturali mandomx frontieri u ma jirrespettawx frontieri. U ma problemi f'ċerti reġuni u mux għal oħrajn jekkem. hemm Eh, eh, eh, nirin fil-Spanja jew dizastri fil-Greċa se taffetwa anki reġuni oħrajn. Għal daqstan trid ikun hemm fondi biex ikun nistaw nimplementaw miżuri xira. Rridu nżidu ntejbu l-kooperazzjoni fil-osma kollha, per eżempju fil-programmi differenti tal-Unjoni Ewropea diġà eżistenti fuq livell eh, reġjonali u nazzjonali, nistanati eżempi fuq dan in-nuqqas ta' kooperazzjoni. Kif eh, il-miżuri ta' nirin tal-foresti jiġu trattati fil-politika tal-svilupp eh, reġjonali hija verament stramba hemm ċerti protokolli li wieħed irid isegwi, mhux dejjem l-istess protokoll eh, jiġi segwit fi raġuni differenti. Jiena naqbel ħafna ma ħafna punti tal-Ferreira, eh, eh, għandi xi ftit emendi proponi. Il-Parlament Ewropew diġà propona kwestjoni bħal dak li għanna għal direttiva fuq l-arar anki fil-kas ta' nixfa dana jistaj kollu impatt importanti rridu niftakru fuq il-Park Nazjonali Donjana fi Spanja u dizastru li seħemek. Irrid ikollna anki protokoll uniformi għal biex istirazzjoni fuq kontra kull tip ta' eh, dizastru naturali. E tillet punt il-fauna Il-bdiewa jagħmlu protezzjoni eh, eh tal-ambjent tal eh, u rridu nevitaw li eh, l bdewa jitilqu l-art. Jekk l bdewa jibdew jitilqu mill-artijiet tagħhom, dan se jkun verament diżastru ambjentali, rridu nevitaw da rridu prevenuha. Fil-foresti, mbagħad għandu kon politika kompluta tal-politika tal-foresti biex inkunu nistaw niproteġġu risorsi forestali tagħna. Eh, huma importanti eh, biex neġildu il-tibdil eh, klimatiku anki bħala carbon sinks irridu nizguraw illi niproteġuhom u nużawhom b'mod ottimali. Il-Parlament Eh, diġa ħareċ ftit rapporti fuq din il-kwestjoni, però fil-futur l-Unjoni Ewropea għandu jkollha eh, strumenti finanzjari ċari, immirati specifikament għal biex eh, daħal miżuri tal battozzjani għal setturi differenti biex ikunu nistaw nipruvaw namlu prevenzjoni ta' dizastri futuri li huma marbutin mal-tibdil klimatiku, li jiġu mill-tibdil klimatiku. Ma nistgħux aħna naħsbu li aħna immuni għal dizastri naturali. Nifraħ li l-Stur Ferreira għal rapport eccellenti. Grazzi tajt il-President. Issa nati il-mikrofonu l-Kommissjoni Sur Delanwa. Iva, grazzi President, il-rappresentant tal-Kommissjoni. Iva, l-Kommissjoni t ringrazzja wkoll l-rapporter għal eh, parir illi ħareċ u anki il-Parlament tal-opinjoni taħħa tijaw fuq eh, eh, ħafna bosta drabi fuq dan il suġġett eh, Aħna wkoll nablu fuq il-kwistjoni tal reazzjoni tal dizastri ma anki fuq il-kwistjoni tal-prevenzjoni tal dizastri billi naħdmu b'solidarjetà li nistaw nistgħu u fl-Unjoni Ewropea, però anki skont il-prinċipju ta' responsabilità biex namlu prevenzjoni ta' dizastri. Issa minn duġi ta' datata il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni, il-Komissjoni ħarġet sensiela ta' azzjonijiet illi jinkludu anki xogħol kbir fuq il-arfin, fuq il-dizastri, l-aħjar prassi, analiżi tal-riski u dawn affarijiet kollha li ġew msemmija mir-rapporter. U kif qal, u aħna nixtiequ li l-prevenzjoni tkun integrata aħjar fi strumenti finanzjari li diġà jeżistu. U barra minnek, u bħala konsekwenza ta' da, il-Kommissjoni t-ixtiq t-istudja u taraw biex nkunu nistgħu nappoġġaw l-Istati membri u dan affas. U aħna rridu naraw ehm, linji ta' demarkazzjoni ċari bejn strumenti finanzjari u il-prevenzjoni. F'dan il-kontest naturalment se jkun bżon bżonn metodologija għal pre proċeduri biex ikuni, biex dawn id dispożizzjonijiet jistgħu jiġu implementati b'mod efficient eh, fil-porti fil-reġuni differenti tal-Ewropa. U fl-aħħar il-kwistjoni qiegħda eh, taħdem fuq il-kwistjoni tal-foresti, il-Green Paper li ġiet pubblikata fuq l-1 ta' Marzu fuq il-protezzjoni tal-foresti u tagħti informazzjoni fuq il-foresti tal-Unjoni Ewropea, din il-Green Paper se tippermettinna nanalizzaw sensila ta' għażliet Eh, f'dan il-qasam, f'din il-politika. Eh, mbagħad fuq il-desertifikazzjoni u l-osservatorju tal-nixfa eh, kif suġġerew il-riċerka konġunta tal komissjoni qed ħares li dan l osservatorju u dan il-prototip qed jiġi sviluppat biex inkunu nistgħu nagħmlu prevenzjoni, biex inkunu nistgħu ehm, naraw meta jiseħħu biex inkunu nistgħu natu skambju ta' informazzjoni fuq dawn id diżastri Grazzi, Sinjora President u grazzi anke rapporter Il-President tirringrazzja Sur Delanwar, issa e nerġa nati il-mikrofonu l-Sur Ferreri, u e nerġa nirringrazzja għal-kwalità ta' rapport illi kulħadd tkellem fuq fl-aħħar tal-qatana. Grazzi ħafna, Signora President, nixtieq nirringrazzja lill kollegi għall-opinjonijiet tagħhom. Jiena naħseb li ċerta waħda nistgħu niddiskutu xi punti. U nistgħu wkoll nagħmlu xi tibdiliet. Jiena grat ħafna għal kontributi li għamiltu u jiena nkun kuntent kif nirċivi iktar opinjonijiet kemm bil-miktub kif ukoll fil-laqali miss fuq xi ftit minn dawn il-punti. Um, xi punti nixtieq nenfasizza. Punt tatlu tlu għar-rapport. Aħna nistaw nevitaw xi diżastri. Aħna ma nistawx nevitaw diżastri partikolari, jew per eżempju um, temp esagerat gravi Wieħed mill-prevenzjonijiet ta' diżastri huwa li nassiguraw li dawn l-estremitajiet ta' temp li jista' jkun dejjem isiru iktar frekwenti dawn dawn mhux ħaġa normali li dejjem ser jiġru però mhux neċessarjament iwasluna għal diżastru. Jiena mhux ser nerġa' nsemmi punti li ġidra issemmew. dwar direttivi. Aħna smajna proposti għad direttiva fuq uh, il-nixfiet u fuq in-nirien fil forosti jiena naħseb importanti li nenfasizzaw fuq miżuri li jgħinuna nittrattaw diżastri. Jista' jkun hemm xi opinjonijiet differenti fuq il- nixfiet il-Kommissjoni qed tgħid li l-Osservatorju qed jiġi ikkonsidrat. Dan rajnieh f'reżoluzzjonijiet oħrajn fil-fatt fil-passat. Forsi jissa nistgħu nanalizzaw iktar fid-dettall naraw x'inhu l-iskop, l-ambitu u r-rwol tal-osservatorju maħniex għeddin niproponu direttiva fuq il-nirin eh, fil-foresti, però rridu inizjattiva mill-Komissjoni fuq uh, eh, nirin fil-foresti u riforestazzjoni. Din hija kwistjoni importanti ħafna. Ħafna stati membri huma iffaċċati problemi eh, kbar ta' sostenibilità tal-foresti hemm degradazzjoni tal-foresti, tal-żoni ċertu zoni fil-foresti, u għallura hemm kwistjoni ta' eh, li tħawel li siġar mill-ġdid, problemi, problemi oħrajn ukoll però. U dan jistaw ifissru li il ħajat din il-foresta edha fil-periklu Allura nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex niprevjenu id diżastri u niproteġu l-ispeċi f'dawn il-foresti. Di mhux biss tgħin il-biodiversità iżda resistenza għal um, U dawn jgħinu kol biex nevitaw insetti qrida per eżempju. Aħna smajna per eżempju xi kelliema jgħidu li din se tkun aħjar għażla kien hemm opinjonijiet varji fuq il-kwistjoni, però dak li jiena nipproponi fir-rapport huwa li jkun hemm għafas finanzjarju xiera għal prevenzjoni għabbażi tal-istrumenti ġa eżistenti u din kienet ukoll l-opinjoni ta' xi kelliema oħrajn. U jiena naħseb li dawn huwa l-aħjar mod li nużaw għodda mm, ġa esistenti, il-politika tal koezjoni per eżempju, il-politika reġjonali, il-politika tal-izvilupp rurali, dawn jistaw jiġu ntużaw biex namlu il-qafas finanzjari f'postu u mbagħad naraw x'nis u dawn jinuna biex natu finanzjament għal prevenzjoni tal-dizastri. Il-prevenzjoni hija responsabilità tal-Istati membri. Tajjeb vera, dan mhuwiex dak li qed ngħid, però dak li qed ngħid huwa li aħna rridu namlu unfaslu koordinazzjoni bejn l-Istati membri. Però din xorta waħda għandha tibqa' zona ta' responsabilità qasam ta' responsabilità tal-Istati membri. Intom semmejtu l-importanza tal- tal-bdiewa u tal-bidja. Aħna analizzajna il-rapport tal-Komitat Agri u għadċettajna xi aspetti minnu din hija kwistjoni importanti ħafna rwol tal-bidja huwa ferm importanti u jien kol għed fil-memorandum spjegattiv li jekk naraw l-impatti tal-politika tal-agrikoltura fuq il-prevenzjoni ta' dizastri dan jistgħu ikun konsiderat. U aħna għandna analizzaw eh, l-exodus rurali f'ċertu zoni dan ukoll għandu impatt dan jagħmel ir-reġuni ħafna iktar vulnerabbli għal riski. U għallura jekk aħna ser nieħdu approċċ wiesa għal prevenzjoni ta' dizastri, għanna għandna bżonn nieħdu konsiderazzjoni l-impatt ta' politiċi settorjali kollha fuq il-prevenzjoni ta' diżastri u dan jinkludu il-kep u koll. U aħna ktibniħu koll dan fin memorandum spiegattiv. Is-sur ġijas u s-sur Tomopolos referew għal l-istrumenti ta' programmar il-fat li għandu jkun hemm budget speċifiku, heading tal-budget speċifiku fuq il-prevenzjoni. Din hija prerogattiva nazzjonali kif diġà qegħdin aktar kmieni, ir-responsabilità qiegħda f'idejn l-istati membri, l-responsabilità u l hija f'idejn l-istati membri. U però nistgħu nieħdu konsiderazzjoni il-bżonn ta' lokar ta' fondi għal prevenzjoni hemm ukoll il-kwistjoni ta' verifika ta' riżorsi li dawn ir-riżorsi qegħdin jiġu ntużati kif suppost. Din dawn huma uħut mitħassib ta' ċertu kelliema li tkellmu l-ġimgħa l-oħra. Xi kwistjonijiet diġà jinkludu mekkaniżmi ta' verifika il-mekkanizmi ġa eżistenti ta' finanzjament jinkludu verifika diġa li il-fondi għedin jintużaw kif suppost. Dan man tessiex. Dan għat għasib l-ġittimu kif diġa għet qabel, ħana maħniex għedin proponu għodda ġdida għonek Dawn jistaw jajnuna biex nikrijaw għafas li permettina ninaqtu fondi għal prevenzjoni lil dawk strumenti li diġaw huma eżistenti, inkludu wkoll pereżempju e- verifikazzjonijiet. jek jaġabkom bibatuli l-opinjonijiet ta'kom jiena ħadd nota ta' dak kollu li qedtu illu, pero jekk u tibatuli iktar opinjonijiet bil-miktub jekk jġobkom għamlu hekk sa data ta' skadenza indikata. Naħseb li huwa it-tnejn u 20 forsi il-President tista' tikkjerifika dan. Grazzi. Grazzi ħafna. Tajjeb Issa dan jipermettina li nalqu dan il-pont il-data ta' skadenza hija 22 ta' Marzu f'nofsinhar. Aħna ser jinkunu qed nanalizzaw dan f'April u dan imbagħad nadwa għal plenarja ta' Ġunju. Grazzi ħafna lil dawk kollha li kienu preżenti, nixtieq ilkom il-serata tajba, grazzi.